Signori, il-Konsil ippreżenta e nomina għal kap ta' kummissjoni. Votazzjoni fejn kien hemm xi noqqas ta' qbil. Però aħna stajna natu lajnuna tagħna min-naħa tal-Parlament il-kandidat waħdini l ħarġ minn dik is-sitwazzjoni kien is-sur Jean-Claude Juncker. Nilqgħu hawnhekk u nixtiequ nagħtuk l-opportunità biex tindirizza din l-awla. biex eh, tgħidilna dwar il-kandidatura eh, tiegħek. Naf li kellek ħafna funzjonijiet ukoll fl-istituzzjonijiet U l-ewwel ħaġa nixtieq nifraħlek għan-nomina tiegħek. Issa ngħaddilek il-kelma. Bonjour. Lodwa tajba, Sur President, Sur President, Sinjuri, il-25 ta' Mejju iċ-ċittadini Ewropej kelmuna. Battuna messaġġi ċari għalla volle xi kultant kienu xi ftit kontradittorji. Illum u fis-snin li ġejjin aħna rridu għom. Inwiġbu l-istennijiet tagħhom, it-ħassib tagħhom, it-tamiet tagħhom, għal ħolm tagħhom għaliex fl-Ewropa hemm ukoll post tal-ħolm huwa għapropju hawnhekk fil-Parlament Ewropew illi saħħet il-demokrazija Ewropea li jena rrit illi tkompli tmexxi il-ħidma tagħna anke fiħdan il-Kommissjoni l-ġdida jena naqsam magħkom orjentamenti ġenerali fil-qosor illi jena ukoll battilkom bil-miktub fil-lingwi kollha uffiċjali għaliex il-lingwi kollha għandhom l-istess dinjeta' Jiena nishtiq ukoll nirringrazzja li tradutturi illi ma raqdu xejn Eh, biex jaħdmu fuq test li jiena finalizzajtu tart il-bira fil-axija il-program dettaljat tal-Kommissjoni se jkun ħidma tal-kolleġġ tal-Kommissjoni illi umbat intom tridu ta' provawħ bil-vot permezz ta' votakom fil-ħarifa il-parlament li għadu kif fetaħ leġislatura ġdida huwa parlament differenti minn dak ta' qablu. Intom huwa intom l-ewwel parlament illi fis-sensi kollha tal-kelma settellaw il-President tal-Kommissjoni u bispirtu ġdid l-għada tal-elezzjonijiet intom insistejtu fuq din il dan ir-rekwiżit illi kienem illi aħna inqisu riżultati tas suffraġġ universali u meta għamiltu hekk intom tajtu it-tifsira reali u demokratika u politika l-artiklu 17 paragrafu 7 ta' Trattat ta' Lisbona minajr l-insistenza ta'kom, minajr il-talbiet ta'kom. Dan l-artiklu kien jibqa klem firaħ għal dejjem intom id-defendejtu il-prinċipju demokratiku u kelkom raġun li tamlu dan. Parlament illi jimponi l-osservazzjoni ta' prinċipji demokratiċi jagħmel xogħol nobli u ma, ma jisħoqlux illi jiġi kritikat għalla kiena għawnek irrit nati ġieħ l-kandidati l-oħra illi kienu fuq il-lista illi eh, ħawru uh, ħafna id-dibattitu demokratiku li kellna jekk il-familja politika ta' xaħat minnum kienet rebħet uh, jiena kont nitlob illi din l-assembleja uh, eh, tieħ il-mandat biex jaqqatu jifforma l-kommissjoni l-ġdida Il-Parlament u l-Kommissjoni huma żewġ istituzzjonijiet komunitarji per eccellenza. Għalek huwa normali li il-President tal-Parlament u il-President tal-Kommissjoni minnaħa l-oħra li l-Parlament u l-Kommissjoni minnaħa l-oħra ikollhom relazzjonijiet ta' ħidma privileġġata aħna se nkunu atturi komunitarji mhux se naħdmu kontra il-Kunsill Ewropew jew kontra il-Kunsill tal-Ministri. L-Ewropa ma tistax timbena jekk taħdem kontra l-istati jew kontra in-nazzjonijiet illi huma edin emmek u għaw emmek għal dejjem. Aħna, parlament u kommissjoni, aħna rridu naħdmu fl-interess ġenerali u aħna irrid illi naħdmu id fit il-Konsil Ewropew jiproponi il-President tal-Kommissjoni imma dana ma jfissirx illi irrid ikun is-segretarju tiegħu. Il-Kommissjoni miex komitat tekniku format minn funzjonarji brillanti illi mex l-istituzzjonijiet iżda il-Kommissjoni se tkun Kommissjoni politika u jiena rrida li tkun iktar polit politika, se tkun kommissjoni politika ħafna. Il-kompożizzjoni tagħha trid tirrifletti il-pluralità tal-maġġoranza ta' l-idejat illi edin joħorġu jena nishtiq illi il-Kunsill Ewropew meta jorganizza l-istruttura interna tiegħu jispira ruħu minn dan l-istess prinċipju. Il-President tal-Kommissjoni huwa elett mill-Assembleja tagħkom għadha ma jfissirx illi hu sejjuħu l-ordnijiet minn għandkom. Jiena mux senkun l-assistent tal-Parlament Ewropew, imma ara ma jkolkom xi dubju illi jiena marriċ ma marriċ żgur inkun kommissarju illi intom għandkomx xfiduċa fih u laqqas illi eh, ikolli mhux se nisma' l-interventi tagħkom wara l-noħroġ bi proposta leġislattiva u anki għandkom kolli dritt li tamlu mistoqsijiet dana ħadd mu se jnaqar minnu. Id-drittijiet tagħkom se jibqgħu intatti. Jiena se nitlob lill kummissarji biex jassistu iktar fil- eh, moment importanti ta' triologi u nixtieq illi l-Kunsil jagħmel l-istess. Jiena se niprova eh, li il-reġistri tal-lobbies ikunu trasparenti, ikunu miftuħin biex kolħat ikun jaf min tkellem ma' min, min ġi jiltaqa ma' min, sabiex eh, u anki li l-istituzzjonijiet l-oħrajn jagħmlu l-istess. Jena se niżgura illi regoli tal-proċedura se jagħtu l-autorizzazzjoni ta' dak li huma eh, l-GMOs għallix jena marriċi li l-Kommissjoni tiddeċidi mod meta maġġoranza ta' stati membri ma jkunux ħeġġuwa li tagħmel dan. Mod ġenerali, sinjuri, ejja ma noqodux ikonna dibattiti ideoloġiċi għax dan waslu biss għal firda ejjew ikonna diskussjonijiet li huma bbażati fuq konfessjonijiet qawwijin u ambizzjonijiet li wasluna l-bot. Ejjew nażlu metodu pragmatiku, ejjew nikkonċentraw fuq affarijiet konkreti li iwaslu għal benefiċċja ċittadini Ewropej kollha. Ejjew ma noqdu najju lil dawk li josservawna permezz ta' dibattiti interistituzzjonali u jina najt l-gvernijiet irreżistu aktar spess għat-tentazzjoni illi tikkritikaw għax wara kollox id-deċiżjonijiet intom tkun ħattuhom flimkien mal-oħrajn hawnhekk ah, fi Brussell. Si vous avez dit oui. Jekk intom għattu iva fi Brussell mela tmorrux tajdu le band oħra. Qatt m'għandkom tajdu qatt iktar wara laqa tal-Kunsill Ewropew jew laqa tal-Kunsill illi intom irbaħtu u li l-oħrajn tilfu. Fl-Ewropa nirbħu fl-imkien u jekk nitilfu, nitilfu fl-imkien. l-Europa mux qed tiftijem għaliex ħafna drabi aħna nitrasformaw nitrasformaw f'karikatura. Kulħadd jaq fil-kantoniera tiegħu ħares lejn l-affarijiet tiegħu ejjew nilabu bħala tim mod kollettiv ejjew napplikaw il-metodu komunitarju huwa metodu eżiġenti iva imma effiċjenti rajna l-frott tijaw hija iktar eh, kredibli mill-li kullħat jagħmel in-naħa tijaw. Irridu nerġaw indaħlu nibdew nużaw il-metodu komunitarju. Ja, Herr Präsident, ich drücke mich jetzt in der Sprache des Weltmeisters aus. Issa, ħan esprimi ruħi bil-lingwa ta' Champions ta' dinja, ħan nitkellem bil-Ġermaniż. Mela. l-Ewropa tilfet il-kredibilità tagħha. Id-distanza bejn l-istituzzjonijiet u ċittadini qiegħed kull ma jmur jiżdied. Ah, Min għamme biss mhux qiegħed jaraħ dan, l-Ewropa għandha bżonn tispjega li l-anfisa però. U aħna għandna l-obbligu li nispjegaw aħjar x'inhi l-Ewropa. L-Ewropa għandha bżonn tiġdid, program ta' tiġdid li jkun vast. L-status quo mhuwiex possibbli, aħna rridu nwessaw il-prospettivi tagħna n-nies jibżgħu mit-tiġdid xi kultant għaliex jaraw teddit, jaħsbu li kunem riski gbar, pero ma jirriskjax fil-verita un-bat jispiċċa biex ikollu l-ikbar riskju u d-diemu irridu nirriskjaw biex ikonna aktar kompetittività fl-Ewropa. Aħna tlifni għal kompetittività tagħna. Waqajna lura wkoll, imma aħna rridu nleptu l-qoddim. Il-kompetittività spess aħna eh, nabbinawa ma zarmar soċjali, pero aħna mhux hekk nimxu. Il-kompetittività trid tinkiseb b'modi oħra billi konna proġetti wiesa per eżempju dan għandu jkun lan tagħna li l-Unjoni Ewropea tkun post attiv għaċ-ċittadini u għall-investituri. U hawnhekk jottu kol il-prinċipju li l-ekonomija trid taħdem maċ-ċittadini u mhux bil-kontra, hija l-ekonomija li trid taħdem maċ-ċittadini u mhux iċ-ċittadini għall ekonomija Għal daqstant ir-regoli tas-suq intern m'għandhomx jgħoddu aktar mir-regoli soċjali. Is-suq mhux dejjem għandu l-preċedenza l-aspett soċjali irrejt ikun hemm għaliex huwa importanti fl-Ewropa. Jina nappoġġa bisħieħ l-ekonomija soċjali tas-suq benessri għal kulħadd bħalma kien qal Ludviċera. Mhux eh, benessri għal ċerti nies imma l kulħadd hekk irridu nimxu aħna. Spiss jiġri u jenat ukoll li l-ekonomija soċjali tas-suq minħabba l-kriżi kienet ma kienx se taħdem, le, però dimma fallieċ li falla kien dak li marru kontra l-ekonomija soċjali u tas-suq permezz ta' politika li taħdem biss għal profitti. Dak li ma ħademx. L-ekonomija soċjali tas-suq taħdem biss jekk hemm dialogu soċjali. Id-dialogu soċjali fi żmini ta' kriżi bata bata fuq livell nazzjonali u speċjalment fuq livell Ewropew. Però irridu nerġgħu nġedduh dan id-dialogu, jiena nixtieq inkom president ta' dialogu soċjali. li nigarantixxu l-pożizzjoni tal-Ewropa jeħtieġ tkabbir mhux biss tkabbir xpronat me Dion li għanna, aħna għanna bżon sostenibilità, tkabbir sostenibli għad deċenni li ġejjien, għanna bżon ukoll eh, investimenti ambizjużi li jtejbu ix-xogħol u l-kompetittività. Għanna bżonn pakkett għal dan u dan irridu nagħmluh għaliex ħafna nies irridu jerġaw jorbu lejn l-Ewropa għal pakket tal-investimenti ta' tkabbir bi programmi ta' investiment li għandhom ikollhom għan partikolari li n-nies jiġifieri jiġu fiċ-ċentru tas-soċjetà għal darb'oħra. Fl-Unjoni Ewropea issa għandna 29 stat li fih hemm dawk li ma għandhom xogħol prattikament. Stat fejn insibu il- edha zazax. Eh, dawk li mandomx eh, saqaf fuq rasom la marġinati, jiena nixtieq li dan id-29 stat membru isir stat membru normali, Walda, stat niproponi program ta' investimenti li jkun ambizzjuż. Safrar 2015 nixtieq li ikun hemm dan il-programm programm ta' tkabbir, ta' investiment, ta' kompetittività. Frar 2015, nixtieq li fis-snin li ġejjin, fi tlet snin li ġejjin, niddedikaw 300 biljun euro għal proġetti pubbliċi. Dan se nagħmluh u nkun grat lill parlament jekk jappoġġana dwar dan Dan ix-xogħol nistgħu nagħmluh billi nużaw il-fondi strutturali dawk eżistenti. U nużaw ukoll bil-aqal l-istrumenti li għanna disponibli, jew strumenti li jistgħu jiġu żviluppati, għandna bżonn investimenti, proġetti ta' infrastruttura, affarijiet bħal dawn. Investimenti wkoll però li jkunu eh, koordinati fil-qasam tal-broadband per eżempju, fil-qasam tal-enerġija, investimenti fl-infrastruttura ta' trasport u ta' ċentri industrijali. Għanna bżon tiġdid industrijali fl-Europa, għanna bżon investimenti fil-qasam tal-industrija, għanna bżon ta' investimenti għal riċerka l iżvilupp ukoll għall-enerġija rinnovabli. ir Dawn mumiex eh, sempliċi loba huma il-punt ta' tluq għall-Ewropa ta' għada. Ewropa li tixtieq tkun post li tista' tiġġedded mod sostenibbli anke viżavi l-atturi globali l-oħrajn. Ewropa li tinvesti aħjar hija Ewropa li tixti aktar xogħol aktar benessri. L-investimenti huma l-aħjar alleat għal nis qiegħda. Flimkien ma dan irridu niżviluppaw il-garanzija żgħażagħ ukoll. Jiena nixtieq li bil-mod il-mod ngħaddu mill-25 għal 30 sena bħala limitu ta' età l-investimenti iwaslu għal riżultati biss jekk aħna innaqsu l-burokrazija, speċjalment għal dak għandu xieqsam qasam mal-SMEs. L-SMEs eh, mhumiex kapitalisti kbar, dawn huma nies li jaħdmu ħafna u li jħolqu x-xogħol ukoll irridu nagħmlu aktar għal SMEs, speċjalment permezz it-tnaqqis tal-piżijiet. eċċessivi, il-tnaqis fil-burokrazija, irridu nieħdu bis-serjetà l-prinċipju ta' sussidjarjetà wkoll. Mit-trattat ta' Maastricht ilna ngħidu ħdan, nitkellmu dwar l-applikazzjoni ġusta tal-prinċipju ta' sussidjarjetà, per dak li nagħmlu mhux biżejjed. Aħna nitkellmu ħafna imma naħdmu ftit biex innaqsu l-burokrazija. Aħna rridu niżguraw lill-Kummissjoni Ewropea kif ukoll l-istituzzjonijiet Ewropej minn flok ma joqogħdu jintilfu fid-dettalji jitrattaw il-problemi l-kbar fl-Ewropa. Mhux il-problemi eh, kollha fl-Ewropa jistgħu għandhom jiġu trattati bħala problemi komunitarji, jridu nitrattaw ċerti problemi kbar. Dan kollu, Sur President, irrid is-seħħ b'mod konformi għal pat ta' stabilità, għal pat ta' stabilità u ta' tkabbir mhux se nimmodifikawh. Dan qalu wkoll il-Kunsill Ewropew u jiena inżomm ma' dan għasnin li ġejjin. L-istabilità kienet ġiet imwieda permezz tal-munita unika. L-istabilità mhijiex biss obbligu inizjali huwa obbligu għattul. L-Ewropa trid iżommhom il-wedid tagħha, jiena mhux se nikserhom dawn il-wedijiet. Il-Kunsill Ewropew ra ġustament ukoll li hemm marġni ta' flessibilità wkoll. Dan rajni fl-2011-2005 u kol li għandhom jintużaw tkabbir ta' dan il-pat għandu jissarraf kemm jista' jkun. Dan għamilnieh fil-modi wkoll u se nagħmluh ukoll b'aktar saħħa fil-ġejjieni. Irridu naraw ukoll sur President li dak li nidejna f'dawn l-aħħar snin, dak li għamilna f'dawn l-aħħar snin ukoll. Eh, irridu nistmaw tal-EU. Jiena kont President tal-Grupp Euro. Kien xogħol ibes bla dubju. Feħdan dak il-grupp, ma nafx jekk il-kariga ta' President ta' Kommissjoni se tkun aktar sempliċi jew le, però naħseb li iva jien. Waqt il-kriżi tal-euro, li kien il-kriżi ta' djun fil-verità mhux tal-euro, aħna kellna nħad kellna nsuqu ajruplan li kien qiegħed Eh, jieħu n-nar waqt li konna qegħdin intajruh u ridna nsewwuh u biex nagħmlu dan eh, kanna naġġixxu b'ċertu mod u rnexxielna u għax iż-żona euro għad Għal aktar minn sena spekulaturi ta' kull tip u ta' kull oriġini ħafna minnhom bissima fuq fommhom xtaqu li zona euro tiġġarraf, pero zona euro għada hemm. ħafna bnadi finanzjarji kienu għadin jgħidu li l-Greċa se toħroġ mid-żona euro, pero jiena gbur li l-Greċa dan il-pajjiż kbir baqa u għadu membru taż-żona euro. però minna żbalji wkoll bla dubju. Aeroplan li qiegħed jaqbad u qed tipprova sewwieħ inti waqt li jkun flajru din mhux biċċa xogħol ta' xejn għax kultant problemi jkun hemm. Fil-ġejjini jekk se jkun hemm programmi oħrajn bħal tal-Greċja, però suppost m'hemmx il-ħtieġa fis-snin li ġejjin, però qabel ma nniedu programmi bħal dawn naħseb li għandu jkun hemm studju dwar l-impatt soċjali dettaljat, irid inkun naf kif dawn il-programmi jaffettwaw li ċittadini fil-ġejjin mhux se jkun hemm programmi bħal dawn mingħajr analiżi tal-impatt soċjali li tkun saret qabel. Nixtieq ukoll li kull darba li ikun hemm Dawn il-programmi ikun hemm ukoll pjan alternattiv għalihom. Pjan li jkun jista' jintuża jekk dbassir makroekonomiku ikun żbaljat, jekk ikun hemm inqas tkabbir f'pajjiż, pereżempju meta mqabbel ma dak li jkun imbassar, allura il-programmi għandna naġġustawhom għanna noħolqu allura pjan alternattiv għal dawn il-każijiet. Ma jidħiġ qed nikkonvinċikom però. B'din l-alternattiva. Imbagħad l-istrument ta' trojka rridu nerġgħu naħsbuh mill-ġdid. Il-Parlament diversi rapporti għal li trojka kif qed taħseb taħdem bħalissa mhix demokratika. Mhix demokratika eh, jonqosa dimensjoni parlamentari wkoll. li trojka rridu nerġgħu Eh, enfaslu għam il-ġdijt, tkun aktar demokratika, aktar parlamentari, u dan se namluħu kol. Mr. Mr. President, we cannot spend money. We... President, ma nistax nofqu flus li manniex. Aħna, eh, għanna bżon idejat flok deficit, eh, l-idejat għemmek għedin rridu nużaw aħjar l-opportunitajiet għat teknoloġiji digitali, għada għalix dawn mandomx frontieri. Irridu ninsew affarijiet bħal copyrights, etc. Aħna irridu ninsew il-frontieri nazzjonali fil-konfront tal-frekwenzi tar-radju, etc. Dan għanna bżon namluħ minħabba eh, tkabbir il-roaming per eżempju. Il-roaming mm, irrid jisparixxi mill-Ewropa u aksa jagħmel fil-ġejjieni it-tariffi ġifieri. Jekk jirnexxielna b'dan is-suq uniku digitali nkunu nistgħu niġġeneraw 250 biljun euro ta' tkabbir addizzjonali fl-Ewropa u dan se nagħmluh ukoll. Kif eh, spiss intqal speċjalment waqt il-kriżi tal-Ukrajina, aħna għandna bżonn ta' unjoni ta' enerġija li tkun rezistenti permezz ta' politika u koll li tħares lejn il-ġejjini vizavi tibdil klimatiku u koll. Irridu norganizzaw mill-ġdid il-politika enerġetika tal-Ewropa u nibdluha f'Unjoni Ewropea ġdida id-dedikata għall-enerġija. Rridu n-laqqaw il-rizorsi, l-infrastrutturi u naqdu s-setat leġislattivi tagħna vizavi pajjiżi terzi. Rridu niddiversifikaw l-enerġija tagħna s-sorsi u rridu naqsu d-dipendenza ta' ħafna mill-istati membri tagħna. Jiena naħseb li l-Unjoni tal-Enerġija se tkun l-attur ewlieni dinji għal rinnovabli se nagħtu kontribut sinifikanti biex intejbu l-effiċenza enerġetika l-lin mill-anijiet tal-2020, speċjalment dak li xjaqsam mal-bini din ir-rabta li għamilna ta' 30% sena 2030 għalija hija l-minimu jekk aħna rridu nkunu kredibbli u rridu nħarsu lejn il-ġejjieni. Ma nistawx naħsbu li aħna eh, leaders fit tibdil klimatiku jekk ma nkunux aktar effiċjenti għal dak li għandu x'jaqsam mal effiċjenza enerġetika. The internal market. Il-suq intern irrit ikun ikkompletat. Jekk aħna jirnexxielna nagħmlu dan, inżidu 200 biljun oħra ta' valur miżjud fl-ekonomija tal-Unjoni Ewropea. Irridu nagħmlu dan u rridu nikkomplementaw ir-regoli ġodda tal-banek ma' Unjoni tas Swieq Kapitali biex tejbu il-finanzjament tal-ekonomija rridu nkomplu niżviluppaw u nintegraw is-swieq kapitali biex innaqsu l-spejjes għal kizba ta' kapital għal kumpaniji żaru medji. Il-moviment ħieles tal-ħaddiema minn dejjem kien wieħed mill-pilastri ewlenin tas-suq intern u jiena dal-prinċipju beħsibni niġġielet għalih. Il-moviment ħieles huwa opportunità mhux teddida. Ir-regoli mhumiex se jinbidlu, se jibqaw l-autoritajiet nazzjonali li jridu jiġġieldu kontra l-abbuż jew eh, talbiet fraudulenti. Jiena rrit li kunem revizjoni tal-direttiva eh, tal-posting of workers of, u ħna rridu niġġieldu kontra il dumping soċjali u se niġġieldu kontriħ. Mbagħad eh, nirridu niġġieldu kol kontra l-evażjoni u l-frodi fil-qasam tat-taxxa u anki il-CCTB u, u taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarju rridu niġġieldu kontra l-ħasil tal-flus. U se niġġieldu kontra l ħassil tal-flus. Dwar l-Unjoni Ekonomika Monetarja, Sur President, jiena niġbet l-attenzjoni tagħkom fuq il-fatt li il-kriżi għada maħna. Il-kriżi ma spiċċax. Mhux se tkun spiċċat, sakemm jibqaw eh, miljuni ta' persuni li huma qiegħda sakemm l impiegi jerġaw jibdew jinħolqu għalhekk aħna rridu nikkoordinaw aħjar il-politiki ekonomiki tagħna. Rridu noħolqu governanza ekonomika, speċi ta' gvern ekonomiku u hekk sa nagħmlu. Irridu nibqgħu eżiġenti dwar il-ħolqin u l-implementazzjoni ta' riformi strutturali li se jikontribwixxu għat kabbir tal-ekonomija Ewropea. Jekk l-Istati membri tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja jagħmlu sforzi partikolari hemm bżonn illi aħna noffru inizjattivi finanzjarji li jakkompanjaw dawn il-proċessi u aħna f'dan il-kontest irridu naħlokaw ammont jew budget xera għal zona euro. Aħna ma rridux illi nkunu eh, rappresentati bħala waħda mill-muniti l-iktar qawwijin fid-dinja permezz ta' rappresentanti li jumbat jikontradixxu lilhom infushom. L-Unjoni Ekonomika Monetarja għandha tkun rappreżentata minn post wieħed bleħen wieħed fl-istituzzjonijiet Ewropej. Comme je suis à... Jena uh, eh, kemtejn fuq il-kodiċi ta' skambju ħieles mal-Istati Uniti. Jiena irrit illi dal-ftajim jieġi konklus mal-ar jista' jkun. Irrid illi l-spazju ekonomiku l-iktar wiesa u li l-ikbar żewġ demokrazija fid-dinja jaħdmu flimkien fl-interessi mhux tal-Amerikani kif ukoll tal-Ewropej. Imma il-ftehim mhux se namluħ ikun xikun aħna ma rridux nabbandonaw il-standards tagħna fil-qasam tas-saħħa, fil-qasam tal-soċjali. fil qasam tas saħħa fil qasam tal soċjali laqas mar nistaw nkunu inqas esiġenti fil-protezzjoni ta' data jena marriċ illi il-protezzjoni ta' data tkun inkluża fin-negozjati maħbib tagħna Amerikani u laqas marriċ illi aħna noħol u ġurisdizzjonijiet paralleli segreti. Aħna esperti tal-liġi u fl-Istati Uniti u fl-Europa irridu napplikaw il-liġi u naraw illi dawn il negozjati issiru fl-akbar trasparenza. Jina sanajdilkom dan, jekk aħna ma nippubblikawx il-dokumenti importanti u qed nitkellmu issa fuq l-istrateġija tal-negozjati imma ma nkunux irnexxejna qudiem l-opinjoni pubblika laqqas qudiem il-Parlament Ewropew u laqqas qudiem il-Parlamenti Nazzjonali jekk ikun hemm ftehim imħallat għalhekk iridu nkunu iktar trasparenti għaliex aħna m'għandna xejn x'naħbu ma rridux nagħtu l-impressjoni illi aħna għandna x'naħbu maħna se naħbu xejn. L-Unjoni Ewropea hija Unjoni ta' Valuri. Aħna kredibli, nibqaw kredibli u d il-bqija ta' dinja jekk inkunu eżiġenti fiħdan l-Unjoni għal dak li huma valuri fondamentali jiena se naħtar kummissarju li se jkun responsabli għall-applikazzjoni tal-Karta ta' Drittijiet Fondamentali u jiena nixtieq illi l-Unjoni Ewropea jkollha malar kemm jista' jkun membri tal-Konvenzjoni drittijiet tal-bniedem tal-Kunsil tal-Ewropa anki l-ġlieda kontra diskriminazzjoni se tibqa priorità tagħna u jiena se nipprova nikkonvinċi il-Kunsill biex jaddotta kemm jista' jkun. Almenu fil-prinċipju ġenerali tagħha l-immigrazzjoni immigrazzjoni legali, illegali, huma suġġetti li kważi ta' kuljum huma maffariet li ħasbu ċittadini tagħna. Għanna bżonn ta' politika komuni fuq l-azil u jiena se nipproponi politika komuni fuq l-azil. Irridu nirriflettu dwar l-immigrazzjoni legali. L-immigrazzjoni legali f'Ewropa li fil-ġejjeni aħna se jkonna bżonna din bħal l-Istati Uniti, il-Kanada u l awstralja je me suis dit qu'il va y avoir des moments d'excitation. Iva jena ħsebt li ħsebt li se jkun hemm xi mumenti xi momenti partikolari dal-ħodu u stennejt li se jkunu meta nitkellem fuq l-immigrazzjoni, rridu niproteġu il-frontieri tagħna niġġieldu kontra il-gruppi kriminali illi jistanaw għal-askapitu ta' dawk li huma l-iktar vulnerabbli ejja għanna eh, naraw illi dawn in-nies qatt ma jitilaw f'dawk id-dajjes illi limbat permezz tagħhom isibu l-mewt fil-Mediterran u anki eh, din irridu nġildu kontra l-immigrazzjoni illegala. Il-problema ta' rifugġati biex problema ta' Malta, ta' Ċipru, tal-Italja, tal-Greċja, ma' problema tal europa kolla kemmi. zur außenpolitik äh, Herr Fuq il-politika barranija, Sur President. Politika komuni barranija xi ħaġa li għandna bżonna b'urġenza. Jiena se nipprova niżgura li il-persuna li ssir ir-rappreżentant Oli ma Eh, ma, ma tkunx kważi ignorata mill-ministri barranin tagħna jekk aħna se jkollna politika barranija jrid ikun hemm rappreżentant wieħed jew ta' għaliha din eh, mal-bqija tad-dinja din persuna mara jew raġel illi se tieħu dan l-inkarigu se jkollha qasam enormi li trid taħdem fih u e, e, dawn iridu jkunu e, dil-persuna trid tkun tista' torbot fuq il-Kummissjoni fuq il-Ministri. U uh, anke fir rigward ta' diviza, diviza. Eh, L-Unjoni Ewropea ma tridx tiġġieled kontra dak li tagħmel in-NATO, jsiru jridu jaħdmu flimkien id fit imma hemm bżonn ta' iktar kooperazzjoni kif eh, għamela possibbli trattat ta' Lisbona. U b'mod Mbagħad iktar u iktar fil-qasam ta' xiri pubbliku hemm bżonn ta' iktar kooperazzjoni m'għandniex nikkompetu kontra xulxin. U fil-ħames snin li ġejjin, Sur President, mhux se jkun hemm stati membri ġodda li jidħlu fl-Unjoni Ewropea mill-perspettiva tal-affarijiet illum huwa diffiċli illi eh, nimmaġinaw illi l-istati membri li magħhom l-istati li magħhom għedin negozjaw bħalissa se jkunu sodisfaw il-kriterji kollha biex eh, jissieħbu minn issa sal-2019 imma il negozjati għasħubija se jkomplu u pajjiżi Ewropej oħrajn għandhom bżonn ta' perspettiva kredibbli Ewropea u dan japplika b'mod partikolari għal pajjiżi tal-Balkani tal-Punent għaliex din iż-żona e, torturata tal-Ewropa għandha bżonn ta' perspettiva Ewropea għaliex inkella l-affarijiet jerġgħu morru mill-ħażin l J'aurais voulu vous parler. Sur President, xtaqt ukoll nitkellem fuq il-politika industrijali meħtieġa li hemm bżonn implementaw fl-Ewropa biex inkunu nistgħu inżidu il-qasam SM tal-industrija Ewropea biex intuwa valura ta' 20 fil-mija. Jiena xtaqt nitkellem ukoll iktar fid-dettall fuq l-Ukrajna u nixtieq eh, nilqa il-poplu tal-Ukrajna u ngħidulu illi dan il-poplu huwa Ewropa u għandu l-postu f'Ewropa Jina J'aurais voulu. Jina kieku xtaqt nitkellem fid-dettal għaliex naħseb li huwa meħtieġ li fl-Unjoni Ewropea fil pajjiż ikollha aħna ikonna salarji minimi soċjali u dħul minimu jiġifieri garantit għandna il-politika tagħna din it-triqsa taqbad. Nixtieq ngħid il kompensjoni tiegħi il servizzi ta' interess ġenerali u s-servizzi pubbliċi hemm bżonn jiġu salvagwardati u ma jistawx ikunu hekk sumqasba fir-rieħ għal kapriċċi fl-Ewropa. Jina xtaqt ukoll, sinjuri, deputati, nkellimkom fuq l-Afrika. Ta' din l-Afrika ta' spiss li tantija eh, sfortunata u ximda itlaqas niftakru fija imma tant hija ovvjament onja f'dak li huma risorsi risorsi umani u naturali hemm it-traġedja ta' kull jum u kull sitt sekondi hemm persuna li tmut imħabba l-ġuħ ma jistax ikun illi 25,000 tifel u tifla imutu kuljum bil-ġuħ l-Europa hija responsabbli u hemm bżonn li qiegħed biddel din is-sitwazzjoni. Iva, Sur President, hemm bżonn illi konna puntatlu ieħor illi nisimaw dawk illi kemmuna l-25 ta' Mejju imma Da mhuwiex il-mument ta' rivoluzzjoni jew il-kontrarivoluzzjoni lanqas. Aħna jekk tassew nixtiequ illi l-Ewropej eh, jerġaw jħobbu eh, lill-Ewropa mill-ġdid, hemm bżonn ngħidulhom li aħna gburin l-Ewropa, aħna gburin mill-kisbiet, tant kisbiet li għamilna dawn l-aħħar deċenni. Aħna ta' spiss ngħidu illi l-kwistjoni bejn il-gwerra u l-paċi laqas biex nitħattu fuqa għax nitkellmu fuq id-dialogu bejn il-gwerra u il-paċi din hija kwistjoni Ewropea aħna qed naraw fil-periferija tal-Unjoni Ewropea illi il-paċi islim mhuwiex xi viżitatur permanenti tal-kontinent Ewropew, hemm li nkunu gburin tal-ġenerazzjonijiet ta' missirietna, ta' ommijietna, tan nannit tagħna li ġew lura mill-kampi ta' konċentramentu tal-gwerra u għalek meta għadna għat ma jkun hemm iktar gwerra hemm bżonn li nkomplu bil-politika tagħna li rajna l-frott tal-politika tajba tagħna. U għalek nkunu gburin illi aħna stajna Eh, anke fil-żminiet eh, disajnijat li konna eh, dan it-kabbir u stajna il-irbu l-istorja u l-ġeografija u najdu le għattiktar dawn il-gwerer illi qasmu l-Ewropa aħna kena għaqda unifikazzjoni tal-Ewropa mill-lat storiku, mill-lat ġeografiku U jiena nixtieq ukoll eh, nagħti ġieħ il daw kollha li kienu qed jgħixu fil-Ewropa tal-Vant ullu illi ddeċidew illi jieħdu rigni f'idejhom tal-istorja u tassew huma kitbu l-istorja u ma rridux nitkellmu iktar fuq l-affarijiet ta' u ta' stati li huma l-qodma jew il-ġodda, hemm biss stati membri tal-Unjoni Ewropea. U ħenkunu u ukoll illi issa waqafna il-munita waħdanija illi ma taqsamx l-Ewropa, anzi tħarisa. Tħarisa iva, tħarisa l-Ewropa. j'étais, Monsieur le Président, ministre des Jena, Sur President, kont Ministru tal-Finanzi matul 20 sena f'pajjiżi u kull sitt xhur kelli niġi Brussel biex nipparteċipa eh, fl flaqat ta' munita eh, waħdanija kull sitt xhur rajt kollox kemm eh, disordni monetarja kienet ta' periklu għall-ekonomija Ewropea. Jiena wkoll ħafna drabi rajt it-telf ta' dinjeta ta' pajjiż illi biex ikollu forsi kompli jkun kompetittiv eh, kellu jagħmel svalutazzjoni. U jiena kont hemmhekk parteċipajt u eh, b'toma qarsa rrit ngħid. Rajt xeni terribli, situazzjonijiet fejn biex iżidu il-valur estern tal-mila tagħhom forsi ma jridux jagħmlu hekk minħabba l-kompetitività tas-suq u dawk li kellhom jiżvalutaw forsi beżaw illi jkun hemm inklużjoni eh, massiċċa ta' disordni u tal-inflazzjoni. U għalhekk pereżempju ħan l-avvenimenti tal-Ukrajna jew tal-kriżi ekonomika li laqtitna u l europa saret l-epiċentru ta' ġlida fuq livell dinji aħna konna kollha fis-sistema monetarja l-Ewropa illum kieku kien kella gwerra monetarja Franza kontra l-Ġermanja, l-Italja kontra Spanja kontra l-Portugal, kulħadd kontra kulħadd imma l-euro ġaba id-disciplina miegħu. U għalhekk aħna għandna sitwazzjoni fejn għandna ordni monetarja illi tarisna l-euro tħares l-Ewropa. U il-Greċja, Sur President, ma ridiċ, ma ridiċ tħalli il-zona euro. U aħna ma nixtiequx li il-Greċja titlaq. U il renju Unit. U il renju Unit. Jiena qed niddefendi il-monita Eh, waħdanija għax tħares l-Ewropa, l-ekonomija tagħha u ċ-ċittadini tagħha. Monsieur, Monsieur le Président. Sur President, li kieku aħna ma minnix tak illi għamilna daw l-aħħar snin, kieku aħna ma minnix l-Europa kontinent ta' slim, li kieku aħna ma għadniex l-istorja u l-ġeografija Ewropea li kieku ma kienniex il-monita unika u li kieku fl-Ewropa ma kienniex l-akbar su intern nistaqsi f'lima situazzjoni kieku nsibu ruħna illum, lima situazzjoni il-lum kieku sibna ruħna il-lum li kieku aħna aħna ma jkonna xejn bħala strumenti bħala odot eh, dajfa għall-aħħar u għalhekk grazzi għax-xogħol, il-ħidma u l-konvizzjoni tal-predeċessuri eh, tagħna l-Ewropa issa kontinent illi tassow tħares daw in-nies, daw ċittadini tagħha li jistgħu eh, jgħixu fis-slim. Sur Juncker, Kumment President jajt. jina nifem illi wieħed jista' jitkellem u xalfejn tajtu jekk ġobkom tinterrompux il-ħin kollu il-kellim. Mr. President. Sur President, jina ma nixxiex Europa illi eh, biss edha barra mill-istorja illi tosserva biss l-oħrajn waqt li qed jagħmlu l-affarijiet tagħhom waqt li qed eh, javvanzaw jiena nixtieq Ewropa illi tkun fiċ-ċentru. L-Ewropa illi dejjem tkun fl-avangwardja illi eh, tipproteġi li teżisti Ewropa li tkun mudell għall-oħrajn. Biex nagħmlu hekk? Ħanieħdu ispirazzjoni mill-prinċipji u l-konfizzjonijiet illi rajna minn personalitajiet Ewropej meta aħna konna għadna fil-bidu hawnhekk nixtieq nagħtiġih li Jacques Delors, President tal-Kummissjoni. Eh, Delor huwa ħabib tiegħi persuna illi dejjem ispiratni kuljum u għawnek nishtiq natiġieħ li François Mitterrand illi qal illi nazzjonalizmu iwassal għal gwerra Mitterrand kellu raġun. Et je veux rendre. U nixtieq ukoll nagħti lil Helmut Kohl illi kien l-iktar Ewropew li na kelli qatt l-opportunità li ntaqa' miegħu. Faisons, comme eux. Mela ħana għamlu bħalhom. Huma kellhom il-paċenzja, kellhom il-kuraġġ kienu qalbina, kellhom il-determinazzjoni. Ħenkun qalbina aħna wkoll, ħenkun determinati, ħenkun l-istess paċenzja u b'dawn it-tlet valuri aħna nkunu jistgħu jakkompanjawna fit-triq twila li għanna qoddimna. Sur President, Sinjuri, aħna nistaw nagħmlu affarijiet kbar flimkien għall-Ewropa, ċittadini tagħha, għad-dinja. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna. Ilank. Grazie ħafna, Sur Juncker. U issa naddi il-kelma l president tal-Grupps, tal-Gruppijiet. Issa l-ewwel uh, fissem li PP Weber. Sur President, uh, Sur Juncker, ġara sabiħa għall-Europa l-lum u l-istituzzjonijiet Ewropej u row fil-ġimgħat li għaddew li aħna kapaċi għandna l-ħila li nieħdu azzjoni l-elezzjoni, ovvjament votaw ċittadini għad-demokrazija, għad kabir u l-Parlament Ewropew se jibni minn kejja il-konsekwenzi soċjali tal-kriżi eh, finanzjarja qegħdin naraw li għandna forzi kostruttivi li huma sebnu l-Ewropa l-futur u aħna u kol imxejna b'mod demokratiku illum ġurnata storika għax l-elezzjonijiet għall-ewwel derba setaw jgħinu biex tiħed deċiżjoni fuq dawk li se jokkupaw l-ola pożizzjonijiet fl-Ewropa. Dan huwa l-ewwel pass. U il-konsekwenza ta' spitzin kandidaten mod demokratiku nistgħu naqblu illi huwa aħjar illi l-elettorat jaf minn qabel x'nixtiequ nagħmlu li mumma il-persuni li nixtiequ naħtru minflok ngħidu kollox wara l-elezzjoni. U dan ifisser illi aħna issa rebna ħafna lejn demokrazija, ħaġa tajba ħafna u ħadd mu sejmur lura. Ġurnata sabiħa men sal-Ewropa llum bħala kap tal-grupp nixtieq ngħid illi ġurnata sabiħa għal partit tiegħi, għal grupp tiegħi dan huwa kandidat illi rappreżenta l-IPP. U għalhekk Nishtiq ngħid li Franza l-Irlanda, l-Greċja għandhom kollha nies illi ma rappresentanti tal-IPP aħna rajna koll illi l-IPP kellha tieħu deċiżjonijiet forsi mhux paċevoli ħafna, imma aħna eh, tlabna ħafna miċ-ċittadini, imma l-gvernijiet fil-Lussemburg, fil-Finlandja, fil-Ġermanja eh, u row il-solidarieta kienet meħtieġa u hemm bżonn il-ċittadini ġew ħarsa fil-kampanja elettorali id-deċiżjonijiet kienu diffiċli forsi li wieħed joħodhom fil-passat ġew attakkati, ġew kritikati maħna fl-IPP kif ukoll is-sur Juncker defendejna dawn id-deċiżjonijiet li tieħdu biex hekk in-nies kienu konvinti minn din il-ħtieġa ma kienx ħaġa faċli immi l ipp minn ġdid l-iktar grupp eh, b'saħħtu fl-Unjoni Ewropea anzi fil-Parlament Ewropew, Sur Juncker ehm, rebaħ l-elezzjoni huwa il-persuna eh, adattata dawn iż-żminijiet. Eh, Jean-Claude Juncker huwa kandidat rappreżenta l-IPP veru imma illum siġi votatu kol mill-Parlament Ewropew kollu kemmu għax nafu li prinċipju tad-demokrazija huwa l-prinċipju ta' kompromess. U forzi toħra ta' kostruttivi jew ukoll hemm bżonn ma' hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Jean-Claude Juncker ġi eh, ivvotat ta' bażi tal-programm elettorali tal-IPP ma jirrappreżenta l-kunsens fil-Parlament Ewropew. Iġifieri u għandu l-appoġġ wiesa tal-IPP semma riformi, tibdiliet, ċali ieħor imma dmirijiet futuri u maċċari u deskrivihom Huwa l ipp hemm erba' punt essenzjali tkabbir fl-Ewropa, bżonn insiru iktar kompetittiva, għandha bżonn ta' riindustrializzazzjoni tal-kontinent tagħna, għandna bżonn infittxu u nkonna stabilità ma jkunx il-pisijiet tad-dejn u ma jkunx hemm teddida mid-dejn fil-futur iktar rispett fil-livell nazzjonali Eh, speċjalment kollegi tagħna fil-Parlamenti Nazzjonali, u mbagħad wara snin ta' kriżi l-Ewropa għandha bżonn tħares din il-bqija tad-dinja, pereżempju il-politika ta' migrazzjoni, situazzjoni fil-Ukrajna, eccetera. Dawn huma kollha prioritajiet għall-IPP jina nixtieq intennihom imma illum is nitkellem biss fuq is-sostanza tal-politikas għas ikonna ħafna żmien biex nagħmlu hekk illum se niddiskuti żewġ ideat essenzjali fuq il-kultura, fuq il-mod kif aħna niġestixxu l-Ewropa. Jiena se nitkellem fuq xi ħaġa li tkellem ukoll fuq ah, Jean-Claude Juncker. Tkellimna fuq it-tibdil hemm bżonn nkunu konxi tal-fatt li ħafna nies dan il-kontinent tagħna iħarsu lejn il-bidla u r-riforma bħala teddida mhux bħala opportunità huma mħasbin meta nitkellmu fuq il-bidla u għalhekk importanti li nikkonvinċu n-nies illi eh, bżonn illi nbidlu. Nkunu konxi tal-fatt illi illum qegħdin f f'żminijiet fejn qegħdin naraw bidliet fondamentali li jiġru forsi per eżempju mit sena ilu rajna l-industrializzazzjoni bħala proċess importanti kien hemm il telliefa kien hemm ir rebbieħa fis-soċjetà u dinja nbidlet. Illum qegħdin ngħixu sminijiet fejn qegħdin naraw bidliet fondamentali li jiġru eh, ta' spiss u malar malar u anke hemm sin filmijat għandhom iktar minn 65 sena u fil-2050 se jkun hemm 25% u l-pensjonanti se naraw inqas innovazzjoni dawn l-affarijiet se jbidlu l-kontinent tagħna. Bżonn naħsbu wkoll fil-globalizzazzjoni, eżis kollegi. Il-prosperità se tkun imqasma b'mod differenti bla preċedent il-globalizzazzjoni tfisser li stati tagħna fl-Ewropa jsiru iżgħar fil-2040 26 sena oħra, probabbilment laqas ikun hemm stat Ewropew imma fost dawk is-seba' pajjiżi l-iktar importanti nasbu fi tisħiħ eh, tal-klima, digitalizzazzjoni, kif pereżempju nikkontantjaw il-bib tagħna, kif eh, nixtru l-affarijiet kollu se jbiddel, jinbidel maħabba l-globalizzazzjoni hemm vantaġġi wkoll ma fimnax li ma se jkunu l-iżvantaġġi aħna din naraw tibdiet fondamentali tant fl-istess waqt u hemm ngħidu liċ-ċittadini tagħna bżon najdu l-nies illi għanna bżon nkunu miftuħin, flessibli lejn il-riformi u l-bidli, tax il-riformi huma importanti biex nżommu l-level tal-għajxin tagħna. Biex hekk nkunu nistgħu nħarsu l-kwalitajiet eċċezzjonali li għandna fl-Ewropa nżommu ma' ġenerazzjonijiet futuri. U għalhekk ma rridux nżommu biss ma' tradizzjoni, bżonn nkunu lesti biex nilqgħu il-bidla għax hekk le se nitilfu. Jek naraw l-Europa tal-lum, għaddin naraw nis għadina tal-politika għalbina illi għamlu riformi u ma nis illi dejjem itejbu lajxin, dejjem lesti għal-futur. U anke fl-istati tal-Europa ċentrali u tal-Vant nistaw nitalmu ħafna minnhom. Wara illi u waqat il-sistema totalitarja komunista, rajna tibdiliet enormi kollox imbidel u l-Iżis kollegi rappresentaw dawn l-istati tafu aħjar minna l nofsinar u mill-ponent tal-Europa li l-affarijiet qatt ma jibqgħu kif huma għax hekk li jmorru lura bħal granċ għalhekk għandna bżonn nifmu da kollu jekk nżommu mal-passat dan ifisser illi nistaġnaw għandna bżon nkunu flessibbli lejn il-bidla ikonna futur nħedġu lin-nies eh, namlu mod illi jisiru iktar interessati fil-bidli tal-futur u għandi żewġ punti oħra ir-riforma il-professionalità nafsun nkunu pragmatiċi. Dan huwa meħtieġ għallum l-Ewropa saret iktar eh, msejsa fuq it-teknika. In-nies jużaw l-elezzjoniet bħala strument tekniku imma naħseb li hemm bżonn ikun ideat għall-Ewropa għall-futur. Hemm bżonn illi nħossu l-ferħ meta naħsbu fl-Ewropa, na bżonn nagħtu struttura oħra għam l-oħra l-Ewropa. U nixtieq ngħid, jiena meta kont żuħu bdejt inkun interessat fid-dinja tal-politika, rajt ħafna fuq l-ideal Ewropew mill-missirijiet li fondaw l-Ewropa u wara tal-tini gwerra dinja kienem dawk il-qalu jina nishti eh, nibni kontinent ta' slim, ta' paċi fejn wieħed ikun jista' jieħu dejn tal-ledowa tiegħu fejn ma jkunx hemm sistema totalitarji fejn ikonna mill-ġdid eh, nintaqgħu mal-ruq tagħna ma jkunx hemm kontrolli fuq il-frontieri, jkun hemm suq komuni fejn naraw id-diversità dawn huma l-affarijiet illi hemm bżonn nibnu wara il-tieni gwerra dinija u n-nies tal-politika u mill-lemin ħasbu dak li qabel qatt ma setgħu jaħsbu fih. U llum nistgħu ngħidu kellhom illużjonijiet ma fil-fatt huma l-impossibbli għamluh possibbli u ħarġu rebbieħa għalhekk eżis kollegi llum għanna il-patti differenti, direttiva, riformi agrikoli, da kollu importanti ħafna mu huwa biżejjed. Nsaqsi, l-Europa għandha ħafna xtofri. Ir-Renju Unit, per eżempju, ir-Renju Unit, ħnajdu għek l-om ta' politiki u s sistemi demokratiċi u taw l-idejat tagħhom bħala Ewropej u llum aħna gburin ta' din tradizzjoni eh, demokratika. Nieħdu l-Franza, l-bieraħ kien il-14 wijel, 14 ta' Lulju, Festa Nazjonali ta' Franza, il-libertà, il-ħelsien, il-fraternità, eċċetra, l-ugwaljanza kienet eh, eh, kwestjoni ta' ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u fi Franza rajna l-sviluppi li kien rigal għal kontinent kollu kemm hu llum aħna gburin tal-Karta Fondamentali u fil-Ġermana kellna il-divizjoni bejn l-Istat u l-Knisja, il-Greċja, bil-filosofija, Ruma tatna il-filosofija u l-kultura, l-Portugal u Spanja, eh, dawn huma nazzjonijiet maritmi li skoprow id-dinja. Ikoll għandna l-istorja ta' Il-koll għanna l-istoria tagħna u aħna fl-Ewropa għamilna ħafna, ksibna ħafna u illum dawn il-kisbiet huma kisbiet Ewropej Aħna fl-Ewropa il-koll kontribwixxejna b'mod differenti u niddependu fuq xulxin ukoll. koll Għalhekk kollegi l-idea tiegħi dwar l-Ewropa huma ibbazati fuq dawn il-kisbiet, id-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem u l-firda bejn l-istat u r-reliġjon xaħġa xi ħaġa li wieħed jista' jassumi li teżisti kullimkien. Għasbu dwar is-summit tal-G20 fejn e, e, jiltaqgħu biex jitkellmu dwar il-kummerċ madwar id-dinja min se jolli dejħu jgħid iva, kummerċ iva, imma mbagħad Eh, mhux se jkollna iktar tfal li jaħdmu fil-fabriki min se min se jolli jdeħu jgħid hekk il-Brażil, l-Indja. Le, le dejjem l-Ewropej ikunu illi jaqbżu għad-drittijiet ta' dawk li jkunu maksin, l-Ewropa tfakkar li d-dinja li wieħed jista' isib soluzzjoni paċifika għal konflitt min jagħmel hekk ir-Russja, l-Istati Uniti, le aħna l-Ewropej rridu nagħmluh dan u Din hija l-Ewropa li rridu nħallu għal ġenerazzjonijiet li jmiss. Ewropa li tgħix fil-paċi li lesta li tħares lejn lejan infissa u turi li d-dinja illi aħna nirrappreżentaw l-Ewropa u dak illi għanna pala punti komuni nirrappreżentawh qudiem il-bqija tad-dinja sabiex iċ-ċittadini tagħna ikunu gburin li huma Ewropej. Iva, ibbażati bleruq tagħhom fil-tradizzjonijiet tagħhom imma xorta waħda kburin li jagħmlu parti mill-Ewropa. L-Ewropa m'għandix tinsa ir wol tagħha għaliex id-dinja għandha bżonn il-kontribut tal-Ewropa. L-Ewropa dan il-kontinent għanna ħafna għanna it-Toskana għanna pajzaġġi sbieħ għanna bliet zbieħ Budapest, Ruma, Ateni, għanna il-kultura, id-dinja kollha, n-nies jiġu mid-dinja kollha jżuru l-mużej tagħna, għanna l-opri, il-kultura tagħna esportata madwar id-dinja, il-kultura li għanna hawnhekk ma narawha imkien iktar. Għanna ħafna u jiena nirrappreżenta il-Bavarja, il-Ġermanja, imma jiena inħossni Ewropew, inħoss li posti hawnhekk, jiena gburi li jiena Ewropew u naħseb illi huwa importanti wkoll li wieħed iħares lejn il-lat eh, tal-emozzjonijiet u li eh, nabduh ukoll dan l-entużjażmu li ċittadini tagħna ejjew naċċettawh dan ir-rwol, ejjew natu dan il-mandat lis sur Juncker biex jagħmel dak li hemm bżonn li jsir għal-ġejjieni. Aħna bħala PPE rridu naħdmu flimkien biex innaqsu il-problemi illi jaraw iċ-ċittadini tagħna ejjew namlu dak illi talbuna li namlu iċ-ċittadini u meta immorru l-lin mill-ħajja pragmatika ta' kuljum ikunu nistaw noħorġu bidejat kif kellhom missirijietna biex ikonna Ewropa maquda li hija gburija bl-modi, gburija bil-lum u anki li tirringrazzja l-Alla illi aħna tassew Ewropej. Grazzi. il Dank, für die Fraktion der Grazzi ħafna Sur Weber għal grupp tal-Soċjalisti eh, u Demokratiċi Sur Pittella. Grazzi ħafna Sur President, eh, President Juncker, kollegi. Jiena rrit nibda l-intervent tiegħi billi nitkellem dwar reġun illi mhux qiegħed fl-Unjoni Ewropea imma li qatt bħal dażminijiet ma kien iktar Ewropew, il-Gaza fil-gada hemm il-gwerra. Gwerra illi tieħu ħafna vittmi fost il-ċittadini ċivili, gwerra li rridu nwaqfuha. Ħadd ma jista' jala għajnejh jew iħares band oħra. Il-gwerra edha reġat tider fuq il-frontieri tal-Ewropa fis-Sirja ftit kilometri l-bot mid ċipru fil-Libja, nofsinhar tal-Italja fil-Gaza, fl ukrajina fil-qalba tal-Ewropa. Il-gwerra illi ħsibna li konna ridnija darba għal dejjem edha terġa tfeċ u edha terġa e, e, tqajjem memorje korroħ. Niftakru f'Sebrezza li qed infakru l-anniversarju ta' dan dawn il-ġranet imma din il-gwerra hija għalina ritratt għaliex tfakkarna fit-tifsira li kien qed isemmi il-kollega Weber il-raġuni għalfejn jeżisti dan il-proġett Ewropew. L-Unjoni Ewropea hija iva, Unjoni Ekonomika, Monetarja, Unjoni Bankarja, iva ma hija iktar minn hekk. Hija proġett ta' ċivilizzazzjoni, ta' paċi, ta' solidarjetà. Bħala l-ewwel azzjoni ta' din il-leġislatura l-ġdida il irridu naħdmu biex nimponu waqfin mill-ġlietu pjanta assistenza umanitarja għal Gaza il-Gaza, l-Europa ma tkunx Europa, jew ma tkunx batet dan il-messaċ ta' paċi li nħolqot għalih jena l-ewel ħsib tiegħi immur għall-eluf ta' vitmi tal-gwerra fil-Gaza. Sur President, ħames snin ilu hawnhekk f'din l-istess kamra kienaw Jose Manuel Barroso. Il-kriżi kienet għada kif bdiet U diġa ħafna kienu qegħdin jitkellmu dwar it-tmim, il-bidu ta' tmim, ħames snin wara inti għat bonesta il kriżi għadha magħna, Iva. l ewropa edha staġnata. Hemm ir-riskju ta' deflazzjoni Żdiet il il-faqar, ġenerazzjoni sħiħa tilfet it-tama kollha fil-ġejjeni. President Juncker, inti spiss titkellem għaliex inti raġel ta' kultura kbira, titkellem dwar l-istorja tal-kontinent Ewropew tagħna, jiena wkoll nemmen illi l-istorja hija importanti u naħseb illi rridu nitalmu mill-iżbalji ta' dawn l-aħħar snin, mill-iżbalji illi wasluna fejn qegħdin illum fil-kriżi l-ewwel żbalja minna kien l-istess tal-kriżi li uh, wassal tal-1929 żball li jismu austerità u dim it-talba nisna iktar ħdimna biex niġeneraw iktar investiment li waslu għat kabbir u dim il-faqar li kien qed jerġa' feċ kenna nkomplu nsaħħu is-sistema ta' protezzjoni soċjali tagħna imma uh, minħabba iċ-ċifri, minħabba n-numri naqqasna l-investiment u naqqasna n-nefqa soċjali. il-potenzjal ta' tkabbir tal-ekonomiji tagħna tnaqqas ħadd ma jrid jaqsam l-ispiża pubblika b'mod mingħajr diskriminazzjoni assistenzjali ma rridu insibu il-bilanċ xiera bejn il-konsolidazzjoni tal-finanzi pubbliċi u l-appoġġ għall-investiment akbar emmin jider huwa ossessjonat illi bil-forsi rrit ikun hemm il-konti pubbliċi kif suppost. Imma jiena qed ngħidilkom fejni l-ordni meta bniedem minn kull żewġ żewġ ġraża huwa qiegħed. Fejni l-ordni meta l-faqar qiegħed jiżdied bil-galopp. X'inhu l-iktar importanti l-ordni tal-kontijiet pubbliċi jew l-ordni fis-soċjetà, l-ordni tal-ħajja tagħna ta' kuljum? Il-lezzjoni kbira li nistgħu nisiltu minn din il-kriżi hija li ir-regoli kif inti ir-regoli kollha anki ir-regoli tal-budget irridu jaqdu jaqdu il-ħajja ta' ċittadini tagħna. It-tieni lezzjoni hija illi aħna fl-Ewropa niddependu fuq xurxin, l-ekonomiji tagħna isserħu fuq xurxin, is-suq finanzjarju, eh, dak li jiġri inħossuħna inħossu oħra, l-immigranti li llum jaslu fl-Lampedusa probabbilment għada se jkunu l-persuni emarġinati fuq il-frontieri tal-ibliet tagħna minn Madrid, Ruma, Berlin Din l-interdependenza timponi fuqna l-kol responsabilta, solidarieta u kondivizjoni. Irridu naqsmu Lezzjoni oħra, għanna bżon iktar demokrazija jekk aħna qegħdin imwaħlin f'din il-kriżi u anki ejjew ngħidu l-verità, Sur President Juncker. E, xiren ta', ta summits li ma waslum kien u ħarġu b'deċiżjonijiet konfużi mħaltin li ma kienu effiċjenti hemm bżonn ta' demokrazija iktar b'saħħitha fl-Unjoni Ewropea. Jekk aħna llum qegħdin nappoġġawk, Sur Juncker, kif qegħdin nappoġġawk għaliex għaliex aħna nemnu illi inti tallimt li inti tallimt li hemm bżonn ta' iktar demokrazija jekk inti qiegħed hawnhekk illum huwa anki għaliex saret rivoluzzjoni żgħira fl-Ewropa f'dawn l-aħħar ġimgħat. Għall-ewwel darba minn meta bdiet l-Unjoni, il-President tal-Kummissjoni qed jiġi elett fid-dawl tal-vot taċ-ċittadini tagħna u dan jindika bidu ta' demokrazija parlamentari u passi li ma nistawx immorru lura minnu li kieku ma kienx hemm eh, l-ostinazzjoni, determinazzjoni minn naħa ta' dan il-Parlament, inti, President Juncker, probabbilment ma kontx tkun tista' issir President tal-Kummissjoni Ewropea. Il-vot tagħna għalik illum mhux permess maħniex qed intuk permess biex tagħmel li trid aħna eh, ħadna gost nisimaw tagħmel ċerti referenzi fl-intervent tiegħek għal l-aspetti soċjali u l-ekonomija soċjali li jinti tant sħaqt fuqa hija parti mill-kultura tas soċjalisti tad demokratiċi u progressisti Ewropej. Imma aħna nafu li inti m'intix soċjalist. U aħna maħna qegħdin maħniex qegħdin nitolbuk illi issir soċjalist alla volja fid-dinja qatt ma tista' tgħid. Aħna marbaħniex l-elezzjonijiet, iwa il-partit tijak li rebaħom l-elezzjonijiet u għalek u hija ħaġa tajba u xir għalli tkun inti il-president tal-kommissjoni u wissa bismieħ tal-kommissarji naraw il-kompatibilità bejn il-programmi tagħna u dawk tal-kommissjoni li qiegħda għada tiġi informata. Se nkunu intransiġenti il-kontroll demokratiku tal-Parlament fuq il-Kommissjoni se jissaħħaħ u d-dibattiti hawnhekk fl-Unjoni mhux se jkun eh, sempliċi retorika ma se jkun verifika politika ta' kull sena fuq il-mod kif qiegħda taħdem u tiffunzjona l-Kommissjoni. L-appoġġ tagħna għalik mhux biss xi ħaġa li nħossna obbligati li nagħmlu minħabba demokrazija parlamentari l-ġdida fil-ġranet li għaddew, palma taf sew inti aħna innegozjajna u eh, prezentajnilek il-prioritajiet tagħna kif u xieraq li jkun. Aħna tlabna iktar investiment biex ikun hemm iktar tkabbir Ewropa iktar soċjali, iktar solidarjetà b'mod partikolari fil-rigward tal-immigrazzjoni. Għat-talbiet tagħna inti dal-għodu ħriġt id-dokumenti li prezentajtilna u anki fil-diskors li inti għamilt, id-diskors tijak. Tajtna tweġibiet illi konvinċewna. Aħna tlabnek illi tina iċ-ċifri, fuq abjad. U inti tajtomna u tajtna anki skadenza għattinna 300 biljun għal pjanta investiment illi joħloq tkabbir, joħlo benesseri, joħlo iktar postijiet ta' xol li jiġi imniedi sa' tal-2015 il-pjan soċjali kelma illi eh, ħadd ma rrid jisma' biha. Anki hawnhekk irridu naraw kif l-investiment, kif l-industrija se jkollha effett fuq il-GDP sa, sa 20% 20 il-ġlieda kontra dumping soċjali permezz tal- il-posting of workers dik id-direttiva li tippermetti li aħna nwaqfu dan l-prinċipju li l-istess xogħol fl-istess post għandu jkun imħallas bl-istess salarju. Inti qed li se tiġġielet kontra dumping fiskali permezz l-adozzjoni fuq livell Ewropew ta' eh, taxxa komuni għal kumpaniji u appoċa u taxxa wkoll fuq transazzjonijiet finanzjarji trid ukoll illi aħna eh, morru li lin issa minn dak li għamlet it-trojka għamlet tant ħsara pereżempju fil-Greċja u anke it-tajba tagħna li tevalwa l-impatt soċjali tal-Pjan Nazzjonali tar-Riforma u għati li se tiġġieled biex tiġi approvata l-direttiva kontra id-diskriminazzjoni minħabba l-lum li imblokkata minħabba vetoes li huma mhumiex aċċettabbli. Mbagħad il-rifinanzjament u l-estensjoni għall-ikbar numru possibbli ta' zazax permezz tal-garanzija favur iż-żazax. Qabel il-negozjati dawn il-punti ma kienux fil-programm tiegħek u aħna kburin b'dawn il-kisbiet u għalhekk aħna qegħdin nappoġġawk fuq ħafna punti oħra għadba ħafna ħafna xisir. Aħna konna nixtiequ kieku iktar ċarezza fuq il-flessibilità. Inti semmejt biss il-pożizzjoni tal-Kunsill fuq dan is-suġġett. Aħna kontenti li inti għazil dan l-orientament fil-rigward ta' il-Kummissarju tal-Ekofin ta' xaħat soċjalist imma dan mhux bizzejiet fuq il-flessibilità aħna mhux se nkunu mhux se nċedu. Aħna naħsbu li dawk il-pajjiżi li jippromuovu riformi ambizzjużi li jinvestu fl-arfin ma jridux ikunu imxeklin minn regoli ta', ta budget. Hemm bżonn ovvjament li dawn ir-regoli jkunu rispettati, ma da kollox irid jaqdi it-kabbir, kollox irid ikun hemmhekk biex jippromuovi it-kabbir. Anke fuq il-parental leave n-nisa Ewropej rridu jkunu f'pożizzjoni illi jaħdmu fil-waqt illi irrabbu familja. Aħna xtaqna illi kieku tiktar dwar is-sostenibilità ambientali tal-modell tal-iżvilupp tagħna illi illum irrit iżom f'moħħu il-ġit tal-pjaneta, il-rizorsi umani, l-arfin, il-talenti li huma tassew il-rikkezza tal-Ewropa, aħna se noqogħdu qassa. Aħna se nkunu interlokuturi leali imma eżiġenti. Ma nistawx namlu żbalji. Jekk aħna noqogħdu bidejna fuq zaqna, ħames snin oħra se jkollna Ewropa imwerra, mifruda u mingħajr viżjoni jew missjoni, Ewropa illi tibda tmajna. Aħna nistaw naħdmu fl-imkien u grazzi għal ħidma tagħna nerġaw poġġu l-Ewropa biex f'pożizzjoni li taqdi u twettaq dak il-messaġġ ta' solidarjetà jekk naqbdu dik it-triq minn pożizzjonijiet u storji differenti aħna natuk idejna, natuk il-fiduċa tagħna. Issa inti trid tara illi ma tiddiżappuntaniex għaliex aħna se nżommu għajnejna fuqek. Nawguralek kull suċċess, President Juncker. Vielen Dank, Herr Pitella. Das Wort hat jetzt für die Fraktion der ECR. Ussa, Annomta ta' l-sijar sur Kamal. Sur Juncker, bidliet ewlenin ma jsaħħux waħedhom, jaħtieġu tmexxija biex tixprunhom tmexxija li tħares lejn il-ġejjien u mhux lura, tmexxija li taraf l-isfidi li għandna qudiemna tmexxija li tifhem it-ħassib ta' ċittadini Ewropej li jixtiequ Ewropa ta' kooperazzjoni, mhux Ewropa ta' ċentralizzazzjoni. Jekk inti tressa aġenda li tiftaħ is-swieq li tneħħi l-ostakli u tagħmel deċentralizzazzjoni, allura naqblu miegħek, però jekk inti taħdem għal aġenda għajjena allura aħna sentik sentuk alternattivi kostruttivi u pożittivi. Aħna t-kjerifika l-pożizzjoni tiegħek Fismieħ tal-ġimgħa l-oħra fuq kwistjonijiet bħal federalizmu, maternity leave u l-implikazzjoni budgetari qed lil sir xi ħaġa u lil oħra nettilhom mod ieħor. Aħna nixtiequ tgħidilna l-verità, tgħidilna x'temmen inti. Fil-verità, inti taf u aħna nafu wkoll li dan ma joġġ. Għaliex it-trattattiva saret kien hemm il-qsim ukoll tal-beni, l-elezzjonijiet li suppost li suppost semmew trattattivi moħbijin, speċjal biex kienet trattattiva moħbija. Inti taf u aħna nafu wkoll li xaktar xinti se tkun il-President il-ġdid tal-Kommissjoni u aħna nawgurawlek sur Juncker, però membri tal-grupp tiegħi mhux se jivvotawlek għal żewġ raġunijiet illum. L-ewwel net ma naqblux mal-proċess li ġabek hawnhekk, ma naħsbux li inti għandek mandat li jaqblu miegħu stat membru u l-membri tal-grupp tiegħi mhumiex konvinti li inti l-aħjar mexxej għar-riforma ġejjina tal-Unjoni. Jiena nittama li fis li ġejjin inti se turina li konna żbaljati, però nixtieq insaqsik dan. Inti tixtieq li tkun l-aħħar ta' era antika jew inkella l-ġdid ta' era ġdida. Dan huwa l-punt għat tmexxija tiegħek. Aħna għandna bżonn tmexxija li tirriforma l-budget tal żmien ġdid. Titbiet mill-idea li budget kbir huwa budget aħjar. Għax ma jkollniex budget tajjeb però biex jiffaċilita l-investiment fl-infrastruttura, teknoloġija u r-riċerka. Ejja nħallu l ulidna ekonomija b'saħħitha minflok ma nħallu l bħala wert id-djun tal-imoddi. Minflok ma nifokaw fuq kif sensibu l-flus mir rizorsi tagħna, ejja niddiskutu dwar kif qegħdin nonfqu il flus tal-kostitwenti tagħna, għalhekk aħna nixtiequ li konna kummissarju apposta għal kontroll budġetarju għandna bżonn tmexxija li tibni suq wieħed għal żmien il-ġdid, però tmien snin mid drittiva tas servizzi xorta għadna l-bot mill-ninwet u għadin. Għaliex ma nistaqsux li l ta' digitali ma' problemi li d-dima, mun dawn il-problemi insolvuhom l-om. Għajan qisu s-suq tal-enerġija wkoll u identifikaw xinu ma problemi jemmek, noħol inċentivi għal konsumaturi biex nipromuovu l-efficienza enerġetika nizguraw u kol il-sigurta tal-enerġija, sorsi, ġodda u interkonnessjoni taħjar biex ma nibqawx dipendenti fuq ir-Russja l-vant nofsani u Beijing, pero għanna bżon tmexxija li t-gwidana tajjeb. Għanna bżon tmexxija aktar miftuħa u aktar trasparenti, anki fil ftemjiet li tagħmel. Għanna bżonn ukoll programmi ta' żvilupp internazzjonali biex jipromuovu assistenza legali, appoċ għal kumpanniji f'pajjiżi foqra biex jinħoloq ġid għan-nies tal-lokal f'dawn il-pajjiżi. Aħna għandna bżonn tmexxija li tippromuovi regolamenti aħjar li huma tajbin għal żmien ġdid. Qed nitkellmu ma' negozjanti ta' kull daqs u nistaqsuhom x'inhuma l-problemi għal ħolqien ta' aktar xogħlijiet. X'inhu jxekkilhom aħna għandna bżonn tmexxija li tindirizza id-djufijiet li hemm fiż-żona euro. Il-productivity caps li qegħdin iwasslu għal nies qiegħda anki zazax fl-Ewropa t'isfel. Bl-Ewropa ħafna stati membri tilfu l-istrument tal-iskambju tal-munita u issa il-problemi spiċċaw għanti ċittadini u wasal biex kunem interventi statali u koll għanna bżon tmexxija wkoll fl-immigrazzjoni biex inġeddu l-fiduċja tal-nies fil-libertà ta' ċirkolazzjoni. Għanna bżon ukoll nikkontrollaw l migrazzjoni li tirrispetta id-drittijiet tal-Istati membri kollha. Irdu nilqgħu ħaddiema ġodda, però rridu noqdu attenti u għal dawk il pajjiżi li għadin jitilfu iż-żazax tagħhom għal pajjiżi oħrajn. Għad insemmi biss xi eżempji fejn hija meħtieġa tmexxija biex nibnu Ewropa għal ġejjieni, biex nibnu Ewropa għas-seklu li għandna qudiemna mhux is-seklu li kanna warajna li ġeddet il-fiduċa ta' ċittadini fid-direzzjoni tagħna. Li wkoll inwettqu it-tamit ta' ċittadini għal ġejjieni. Bla dubju, il-membri tal-grupp tiegħi ma jħossux li għandhom jivvotaw lek illum, però kieku tressa aġenda li qed mexxina għal-ġejjini, allura, Iva, tkun tista torbot fuqna għall-appoġġ fil-ġejjini, grazzi. Vielen Dank, Herr Kamal, für die Fraktion der ALDA. Grazie ħafna, issa l-grupp ALDE, s-sur Verhofstadt. Jiena naħseb li nistgħu ngħidu li dan huwa jum storiku, mhux minħabba retorika l qegħdin nisimgħu F'din is-seduta però naħseb li qegħdin hawnhekk biex naħtru President tal-Kummissjoni mhux bħalma kien il-każ sissa billi nagħtu l-approvazzjoni għall-għażla tal-Kunsill. Aħna parteċipajna f'dan il-proċess. Din id-darba eh, ħan votaw aħna, sa jkollna l-aħħar kelma u permezz tal-votazzjoni tagħna fil-konfront tas Sur Juncker, ngħiduh bil-miftuħ dan huwa diffiċli għal ċerti membri ta' dan il-parlament biex jaċċettaw għaddejn, pero billi nivvotawlu aħna nistabilixxu darba l-dejjem demokrazija Ewropea fejn il-votanti jiddeċidu dwar dak li qed jiġri. U għaziz kollegi, apparti minnek, mux kombinazzjoni li dan ijet isseħ, dan huwa rizultat ta' ħidma fl-imkien, rizultat ta' konvenzjoni li stabbilejna fl-2001 u ngħidu bil-miftuħ dan ukoll ir-riżultat tal-persistenza ta' diversi MPs ta' millin għazzewċ żewġ Ewropej li nixtieq insemmi f'dan id-dibattitu illum Andrew Duff u Elmar Brock. Andrew madux hawnhekk u Elmar dejjem se jkun hawnhekk fl-opinjoni tiegħi. Però ikolli ngħidilkom ukoll li mhux qiegħed f'postu għal darba soldu dejjem f'postu jkun f'post 263 minn għalija Però għadhom qegħdin jiġġieldu tom dawn it-tnejn minn ħarġ b'din il-proposta biex jinħatar il-President permezz ta' votazzjoni fil-Parlament. Il-messaġġ tiegħi llum huwa dan, Jean-Claude, ikolli ngħidlek. il messagġ tiegħi mhux indirizzat lejk, il-messaġġ tiegħi huwa għal dawk il-membri speċjalment fil-gruppi il-kbar li għandhom il-ħsieb li jivvotaw kontrik. Jiena dawn in-nies f'dawn il-gruppi il kbar u f'gruppi oħrajn, forsi nixtieq ngħidilhom li jekk jagħmlu hekk dak li jagħmlu huwa li jispiċċaw biex iżommu ma' l-anti Ewropej. U bekk jaħdmu kontra il-votanti tagħhom għaliex il-votanti tagħhom jixtiequ li l-għażla tagħhom ġifiri s-Sur Juncker l-għażla tagħhom tissarraf f'xi ħaġa. L-ironija tal-lum eh, hija dejn l-anti-Ewropej b'ħasur Kamal ma jixtiqux li ma jixtiqux li tgħaddi tal-votanti. Ġifieri, illum jekk nivvotaw lilek, Sur Juncker, qegħdin nagħtu kol messaġġ pożittiv għaliex inti inkludejt pro diversi proposti tagħna. l li nifostom u li rridu nwaqfu din l bejn l austerita jew inkella tkabbir. Kulħadd jaf li aħna għandna bżonn dawn iż-żewġ elementi f'daqqa u wara ħames snin nittama li jien titmexxi l-Kummissjoni b'mod li jkollna disċiplina fiskali minn banda u tkabbir minn naħa l-oħra għaliex nafu li mingħajr disċiplina fiskali mingħajr rispett tal patta fiskalità mhux se jkun hemm tkabbir dan irridu naċċettawh mill-banda l-oħra nafu wkoll li jekk aħna nixtiequ tkabbir irridu morru lil lin id-disciplina fiskali. Għandu bżonn għandna bżonn pakkett ta' tkabbir bħalma ġi propost fil-programm tiegħek. It-tieni raġuni għala aħna kontenti bil-programm tiegħek Sur Junker se nappoġġawk hija li Inti għattajt affarijiet importanti fuq il-migrazzjoni legali. Fl-aħħar għadin nitkellmu dwar għaddejn għaliex fl-modi fil-parlament ma stajniex nitkellmu dwar dan u fuq il-valuri wkoll li se jkun hemm diversi responsabiltajiet speċifiċi fuq l-istat tad dritt, però ma naqbilx fuq ħaġa waħda miegħek. Ġifieri fuq eh, diversità tal tradizzjonijiet kulturali, eccetera, drittijiet fundamentali, huma drittijiet fundamentali. Ma nistax niddiskutu għom jekk huma drittijiet u valuri fundamentali, kulħadd irid jirrispettom, huma x'inhu huma tradizzjonijiet tan-nies. U t-tielet net, t-tielet impenn li għamilt inti punt importanti għalina u għal-fat li se jkun ehm, kummissjoni bilanċ bejn is-sessi. Nittama li dan ukoll jista' jinkiseb. Fl-aħħar net Sur Juncker nixtieq nistaqsik tliet affarijiet. Għaliex issa se tmexxi l-Kummissjoni inti mela tliet affarijiet. L-ewwel net u dan qedtu inti wkoll ir-ritorn għal metodu ta' komunità għaliex l-affarijiet li kellna f'dawn l-aħħar ħames snin ma kinux eżempju ta' governanza tajba. U t-tieni net il-punt importanti l-aktar importanti tiegħi tamilx bħal predeċessuri tijek, uża d dreċ tijek ta' inizjattiva. Toċ tir rekorri għal Ruma, Berlin, Londra, ecc. qabel ma tressa il-pakketti tijek għoddim il-Parlament, għamel xolok meta il-Kummissjoni tkun lesta. U mhux għax hemm xi deċiżjoni tal-Kunsil tal-Ewropa. U xi kultanta isma' x'għandu x'jgħid il-Parlament Ewropew għaliex aħna ugwali bħala istituzzjonijiet fl-aħħar net viżjoni għall-Ewropa. Eh, din hija xi ħaġa li nħossuha. In-nies mitlu fejn fl-Ewropa llum għaliex il-viżjoni ma dix hemmhekk oħloq viżjoni permezz ta' aktar integrazzjoni għaliex baktar integrazzjoni nistgħu noħorġu mill-kriżi kif għamilna fis-snin 80 jekk tagħmel dan inti inti sassib la appoġġ tagħna. 68 kolla. Grazzi. Vielen Dank, Herr Hofstadt, für die Vereinigte. Grazie, Sir Verhofstadt. Issa, eh, Signora Zimmer. Grazie Hafna, President. Sir Juncker. Għawna kanna ħafna euforija l-lum f'din il-kamra, għadin nitkellmu fuq jum storiku. Pero e- ejja ma neżagġerawx, jina ma nemminx li dan huwa jum storiku. Iva, ħadna pass il-qoddim permezz tal-elezzjoni għal Parlament Ewropew. Se għadin qegħdin inqisu wkoll issa u niddeċidu dwar min se jkun qed immexxi l-Kummissjoni, però Ngħid le jekk għadin ngħidu dan huwa jum importanti għal demokrazija dan huwa biss il-bidu, huwa bidu għaliex dan huwa pass żejr ħafna u jfisser li ma minnix biżejjed fil-ġimgħat u xhur li għaddew biex inkunu aktar kredibbli. B'mod li dan jiġi mitqis bħala żvilupp demokratiku fl-Unjoni, int qal li aħna ksibna rebħa u ntqalu wkoll li demokrazija spiċċat biss eh, diskussjoni fuq eh, setat fuq tal-Kommissjoni, etc. Però kif narajin, naħseb li dan ifisser li tip ta' demokrazija li tkellimna dwara qed bati ma jfissirx li l facċata ġifiri se tiġġarraf dak li ifisser huwa li irridu nibnu id-demokrazija u niżviluppaw skont il-każ. Ma jfessirx li l-konservativi rebħu l-elezzjoni fil-verità kien hemm ħafna nies li ma votawx. Jiena rrit ninkludu koll il-dawk li ma votawx jew inkella dawk li minħabba l-iżviluppi ta' dawn l-aħħar snin fl-Ewropa raw effett fuq il-ħajja ta' kuljum tagħhom. U għal daqstan dawn in-nies għażlu li ma jappoġġawx l-Unjoni Ewropea dawk li xtaqu li jiġu trattati affarijiet nazzjonali. Però din hija xi ħaġa perikoluża u se xxekka l-demokrazija wkoll. Il-verità hija din aħna tlifna l-elezzjoni kollha kemm aħna, speċjalment aħna li xtaqna li l-Unjoni Ewropea tiġi mitqiesa bħala Unjoni Ewropea ta' Solidarjetà, Ġustizzja, eccetera. B'mod li qed tkun forz ta' paċi u tilab rwol fil-politika barranija tagħna. Din kienet l-idea, din kienet il-viżjoni oriġinali. xi ħaġa li identifikaw magħha n-nies, però dak li rajna wara l-25 ta' Mejju huwa il-kontra. Għaldaqstant, M'għandniex inkunu euforiċi, naħseb għanna ħafna x'namlu, aħna demokratiċi jordu niżguraw li l-Unjoni Ewropea ikolla ġejjini u jkollha viżjoni għaċ-ċittadini, viżjoni għal kulħadd. Il-messaġġ li smajna f'dawn l-aħħar xuru snin u waqt il-kampanja elettorali, il-messaġġ li batna lil elettorat kienet li m'hemmx alternattiva. M'hemmx alternattiva għaliex kien hemm ħafna tnaqqis fl-infiq tal-budgets nazzjonali, kien hemm problemi fil-mudell soċjali, privatizzazzjoni, liberalizzazzjoni, kif ukoll l-istandards ekoloġiċi. konna jisna għadin nġeddu il-mantra l-antika tagħna li m'hemmx alternattiva ġifieri. Dan fisser li n-nies batew iżjed, in-nies ħassew li marru lura. U dinja l-sfida li għanna qoddim nasa, jax xi ħaġa wkoll li inti Sur u ukoll se ssib ma' wiċċek għal daqstant aħna nħossu li r-riżultat tal-elezzjoni issa għandu jiġi sfruttat l-aktar possibbli. Inti trid tara il-mod li bieħ sa tkun qed issawwar il-politika tal-Kummissjoni fil-ġejjieni. Dak li għandna nagħmlu huwa dan. Aħna għandna nqisu alternattivi għal mod kif kon għadin nfasslu l-politiċi tagħna fl-modi. Irridu naraw l-operat tal-Kummissjoni fit-Trojka Mux se jkun bizzejt li ngħidu li trojka għandha ssir xi ħaġa demokratika xi jfisser dan din mhux biss kwistjoni ta' intervent tal-Parlament. aħna rridu nqisu li eh, n-nies għandu ħafna problemi f'ħajjithom. Għandna responsabilità fuq spallejna. Ma nix nitkellmu biz dwar xie jista' jsir, irridu nqisu r-wol tal-Kummissjoni fi Trojka. U xinejdu wkoll dwar il-piżijiet tad-djun, il-cutbacks. X'se jsir b'dan? Jena, tkellimtek b'mod trasparenti, tkellimna dwar affarijiet soċjali, Fuq dawn għanna namlu għacċen u naqbel hawnhekk però fis-snin riċenti dem nisimaw l-istess affarijiet aħna rridu nkunu nafu b'mod speċifiku però kif se tasal għal miri tiegħek inti titkellem dwar il-paga minima fl-istati membri pereżempju dan huwa importanti. Però eh, din kif se ma' mal-livelli ta' faqar li naraw fil-pajjiżi aħna rridu paga minimi li jikumbattu l-faqar. Permetti li ngħid l-aħħar komment qabel nagħlaq fil-grupp tana għanti ġej tarana staqsajna xi mistoqsijiet xie ħut bil-ġibta oħrajn le, però dak li ġie enfasizzat il-ħin kollu kien li aħna minnek bħala kap ta' komissjoni nistennew li inti tara xinu l-problemi fl-Unjoni u taħdem iżjed, però xi ngħidu dwar is-sitwazzjoni f'Ċipru. Eh, tridu titkellmu ma' Turkija per eżempju. mbagħad hemm problemi bir-Russja, bl-Ukrajna. Aħna se nappoġġawk eh, anki viżavi dak li qed dwar ir-Russja, però għandna bżonn Ewropa li tinkludi il-pajjiżi kollha m'għandniex bżonn aktar diviżjonijiet bħala grupp mhux se nivvotawlek favur, mhux se ttieħu l-voti tagħna llum, però dak li se tagħmel kuljum aħna se nkunu qegħdin nevalwawh Grazie ħafna. Die Fraktion der Grünen hat jetzt das Wort der Abgeordnete. Issa, fissem il-ħodor is-Sur Lambert. Eh, grazie ħafna Presidente, sis kollegi. Meta 27 miljon eh, tal-ċittadini tagħna huma nis edha u fostom ħafna zaza u 25 eh, ġifiri fil-mija wieħed kull huma qed jgħixu fil-faqar huma prekarji. 10% tal-Ewropej għandhom fidejhom 60% eh, tar-rikkezza Ewropea. Dawn iċ-ċifri juru s-soċjetà tagħna kemm prekarja. U meta pereżempju nitkellmu fuq il-klima, nistaw najdu il se jkun per eżempju zida ta' 6% tal-sħana U aħna per eżempju meta naraw il-risorsi esiru dejjem iktar skarsi meta terz tal-speċi huma medda eh, bil-estinzjoni minn issa sal-2050 din hija l-esistenza tas-soċjetà stess li qiegħda medda. U għalhekk eżis kollegi, meta il-gvernijiet li ġew eletti demokratikament dejjem huma rikattati mis-swieq finanzjarji u me dittaturi jew mill l eh, rikat ta' istituzzjonijiet kbar ħafna li ma nistgħux me fallu, meta l-esperti mhux eletti jinfluenzaw jidderiġu huma kważi kważi il-liġi li supposti applikaw għal kulħadd meta fissem il-libertà jew anke tal liħ il-ħajja tagħna privata tiġi medda din hija d-demokrazija illi hawnhekk qed dajjef. U għalek eżis eh, kollegi il-ħinet jafas. U għalek se President Juncker għanna bżon ta' unjoni fiskali għax ma nistawx nappoġġaw il-finanzi pubbliċi minnajr ma jkun hemm riċetta li tkun waħda sostenibbli għax wara kollox 1000 eh, eh, biljun euro kull sena jaħarbu maħabba il-riċiklaċ tal-flus u għalek il-solidità tal-finanzi tagħna huma f'periklu u għalhekk ma nistgħux ikonna din l-Unjoni Fiskali mingħajr solidarjetà baċitarja fost l-istati membri gazz ta' ċabċib. U għalhekk għandna bżonn ta' Unjoni Soċjali. Unjoni Soċjali illi tieħu l-post ta' dogma soċjali, ta' konnessjoni soċjali u ikun hemm konverġenza soċjali Eħen nibdow bit-twaqif ta' salarji minimi fl-Unjoni Ewropea kollha kemmi. U din inizjattiva illi tħobbu ħafna ir-rifit u biex isos tisimplifika l-affarijiet, tisimplifika l-bokrazija għanda bħala għan illi baxa il-standards tagħna ta' ħajja u ta' ambjent u għalek inti se tkun dak illi jista jamlu iktar mill inkunu nkunu biss Eh, persuni il għandhom bżon l-enerġija, anzi, unanet l-enerġija għanna bżon, għax għanna bżon ta' networks, networks għad distribuzzjoni tal-enerġija tagħna biex hekk l-Unjoni Ewropea tkun rebiħa kull meċċeja fuq il-livell dinji għat trasformazzjoni ekoloġika tal-ekonomija. U hemm bżonn l-Ewropa titkellem bleħen wieħed u mhux eh, ovvjament jagħmel li jrid biha Vladimir Putin bħal mamel fl-Ukrajna għal dawk li huma il per esempio il-konflitti wkoll tal-vant eh, nofsani. Un-bat, nagħlaq inti se tkun il-persuna, il-raġel, illi se tkun tista mux biss eh, tisfida il-kapijiet tal-istatu ta' gvern, imma l-Europa stess, għax aħna għanna bżon da kollu, ċittadini dawn qed jitilbu. Hemm bżon li il-Parlament tiegħi mhux biss dak Parlament, imma wkoll parlamenti fuq livell nazzjonali jkunu tassew involuti fit-taħid ta' deċiżjoni politika u l-interlokuturi soċjali ġu implikati ġu involuti kull terba meta hemm bżonn jitkellmu fuq xi ħaġa illi se tolqothom u għalhekk iktar u iktar ċittadini tagħna jkunu involuti b'mod dirett għandna inizjattivi għal ċittadini Ewropej tagħna għandna bżonn ta' demokrazija eh, ferm iktar soda biex hekk anki il-gruppi ta' pressjuni jagħmlu eh, jaqdu dmirhom l-interessi partikolari tagħhom biss u mhux li li jiktbu l-liġijiet. Inti se tkun dan ir-raġel u jekk se jkun hekk aħna nkunu nistgħu nisimgħu. Jina sinċir, jina kont nafek qabel fil-Komitat Ekonomi Soċjali u aħna tendenza tagħna illi eh, nemnuk. Imma l-ewwel net. Imson inkunu nafu min huma dawk jappoġġawk illum. It-tlet il-familji politiċi illi qegħdin eh, jappoġġawk huma dawk il-familji politiċi wkoll illi qegħdin fis-setta fl-Ewropa dawn l-aħħar deċenni u naħseb illi li kieku kellhom jagħmlu xi ħaġa oħra setgħu jagħmluha diġà u għalhekk kif qal Mario Draghi kol, jiena smajt ħaġa waħda biss, riformi strutturali in asil spiza l-nefqa pubblika, ekonomik flessibilita flessibilità fuq is-swieq tax-xogħol. Għal dan is ma l-affarijiet ta' 25 ta' Mejju m'għandhomx eh, tifsira u għalhekk għana nista' ngħidulkom, ngħidulkom anzi, illi aħna najdu illi l-mekanizmu, l-proċess illi wassal biex tkun qoddimna illum huwa pass modest imma reali lejn id-demokrazija. Maħni se nagħmlu revoluzzjoni demokratika imma hemm bżonn nagħmlu mill-Ewropa istituzzjoni demokratika. Pass il-qoddim u għalhekk għax xuħut minna eh, jixtiequ jappoġġawk imma huwa veru hemm parti ieħor tal-grupp tagħna illi m'għandix dik il-fiduċja fik qed issaqsi dubjuża min qed jappoġġak illum u jekk tkun tista eh, forsi tagħmel dan it-tibdil radikali ikunu li ma jkunu ir-riżultati tal-votazzjoni sur Juncker kunaf illi kull darba il-Komissjoni tiegħek se tiġi qudiem din il-Kamra tweċibiet illi rispondu għall sfidi tal-lum biex l-Ewropa tkun eh, post ta' prosperità eh, maqsuma, sostenibbli, demokrazija mill-ġdid aħna se nappoġġawk. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna l-Sur Lambert. Issa, Naddi l-kelma l sur Farage, grazzi ħafna l-odwa tajba l kulħadd jekk dina demokrazija Ewropea fazzjoni kif smajna, mela ħenna ġew naħsbuha għax qed jgħidulna li bħal tal-elezzjonijiet is-Sur Juncker huwa dak li ġie nominat. Jiena nista' ngħidilkom il ħadd fil-Renju Unit jaf meta kienu votaw fl-elezzjoni uh, illi da se jkun uh, persuna nominata u dawk li votaw f'pajjiżkom laqas biss kunu jafu dan il-proċess uh, x'kien l-isem tas-Sur Juncker ma dex fuq xi karta tal-vot. Walek Din dan il-proċess kien biss eh, ħaġa fantażjuża u il- il-President tal-Parlament tista' t-tini derba jsir Parlament, però tila li jkun President tal-Komissjoni u hekk jidu li li nżid mad-demokrazija, le ma stennu ftit. Il-Parlament Ewropew, il-parti eletta tal-Istituzzjoni Ewropea, iva għalet kella xtal, għalet dak li ridet tajt u ħatret il-President Juncker. Imma qed nistaqsuna biex nivvotaw għandna kandidat wieħed biss biex nivvotaw. Esna qegħdin fil-Roni Sovjetika id-demokrazija suppost tfisser li jkun hemm iktar għażla mhux kandidat wieħed biss, imma għar minnek se jkun hemm votazzjoni sigreta ma stajċ t-inventa, ma stawx t-inventaw ħagġa iktar kera minn din. U għalek tistif tas immaġinaw illi innis li votaw għalina l-qas kunu jafu kif aħna s votaw. U l-President Schulz mus suppost jivvota b'vot sigrid, e, xinu e, dak illi aħna nkunu pubbliċi, nis pubbliċi, u aħna mżon nerfaw responsabilità tal-vot tagħna vizavi l-elettori tagħna. Naħseb illi dan huwa insult, insult kbir Eh, biex nivotaw fis-sigrit. Issa għalulna wara illi kienem dawn avvanz kbir ħafna fil-vot euroxettiku imma Sur Cameron eh, prova, eh, prova appona, appona il-kandidatura tijak imma u ma setax għax kellu jagħmel reshuffle fir-Renju Unit. Imma nitkellmu hawnhekk fuq reshuffle hawnhekk u Sinjura Merkel ovvjament avġitu għax dak li tajt il-Kanċillra Ġermaniża jott biss. Issa, fuq il-persuna ġiet nominata. Sur Juncker, inti persuna eh, ta' kodiċi soċjali għandek u umur u kol ħafna iktar minn nis li intaqa' magħhom is-soltu f'Brussell u bla dubju ta' xejn Int operatur politiku u stajt u kol daw l axar ġematejn tqajt mal-gruppi u bidilt l-antifona xiftit jowis għax inti għat li ma temminx fl-Istati Uniti tal-Europa, fl-identità Ewropea, minna ma nemmen xejn dak li għattint. U illum inti tajt prova tal-fat li mort lura u inti mwaħħal fidejat uh, antiki tal-Europa, Jacques Delors, hero tijak Nista' nifmek mill-perspettiva, ma tkellimt ukoll mis-sur Meteraw, sur kol li huma wkoll li huwa stijak li kien kollaboratur eh, eh, fil-tini eh, gwerra dinja mux suppost dawn in-nies mux suppost nurawhom bħala modelli ta' virtu fil-Ewropa moderna tal-lum intkellimt fuq il-ħtieġa illi jkun hemm politika ta' sigurtà dik barranija komuni, tkellimt fuq il-ħtieġa ta' politika enerġetika dak li ħareċ ċar huwa li se tkompli bil-proċess ta' deċentralizzazzjoni tas setat. Mhix sorpriża għalina għax 20 sena int kellek rol importanti ħafna f'dan il-proċess kollu kemmu li trattat id-demokrazija b'stmerija u għalek nasib laħjar eh, eh, eżempju huwa dak li għattint fuq il-referendum u intat jekk u jiva emmin komplu għaddejjien u jekk le, mela ħen komplu xorta wahda. Allura, xinti tajt? Eh, xinu ma l-valuri tijak fil-demokrazija, ma t-applikazzjoni tijak dan il-proġett demokratiku, għed ma jistax jista sfidax. Per esempio, intat mill affarti morru seri, ikunu seri, emżoni tikdeb. U għalek nasib illi inti laħjar kandidat, il-kandidat perfett tal-ħafna nis eh, f'din il-kamra u bla dubju ta' xejn se jkollok il-nomina il-ħatra imma qed isaqsuna eh, nivotaw fuq persuna li dejjem Eh, operatek fid-dlam eh, wara l-kwinti u għalhekk hemm bżonn li ngħidu li aħna se ngħidu le le zgur, aħna ma rridux l-affarijiet ikomplu kif kienu għaddi, aħna rridu l-bidla u intat fl-aħħar tal-diskors tiegħek ma wasalx iż-żmien għal-rivoluzzjoni ma jiena ngħidlek diġà kien hemm rivoluzzjoni għax kien hemm kop ta' stat fuq id-demokrazija ta' nazzjonijiet u stati. Mingħajr forsi ma nies sindunaw ġara U għalek dawn l-elezzjonijiet, il-jewra xettiċi forsi mandom xadhom maġġoranza f'din il-Kamra, imma taħsibx li aħna se nkunu sfidati għax il-biċa kbira ta' ċittadini ma jridux Stat Ewropew, ma jridux il-Kummissjoni pal eżekuttiv ma jridux dik il-bandiera u ma jridux dik eh, dak l-innu. U għalek għana se nieħdu gost eh, namlu battalja u niġġieldu fil-snin li ġejjin. für die Fraktionslosen. Grazie ħafna, issa għal non attached is signora Le Pen. Il-Signora Le Pen, inti għandek il-kelma ngħaddilek. Jek joġbok il-President qed jgħid, bil eda nagħti il-kelma l-Signora Le Pen. Jek joġbok. Hu postok, mandekx il-kelma, għat il-President. Signora Le Pen, maddillek il-kelma. Mela 25 ta' Mejju li għadda il-popli tal-Europa għamu mir-raqda tagħhom. Jekk joġbok, jekk se ngħidlek għat il-President jiskortawk mill-Kamra. Toħroġ mill-Kamra tkompli sejjerek. Eżis kollegi. Fordere Sie jetzt zum letzten Mal auf Mela, qed natolbok għall-aħħar derba hu postok. jek joġbo, jek joġobkom eskortaw il-onorevoli membru mill-Kamra. Jekk joġobkom. Onorevoli membru, jek joġbok, ħalli din il-Kamra. Jek joġbok, eskortaw l-onorevoli membru minn din il-Kamra. Signora Le Pen nadilek il-kerma. Mela, 25 ta' Mejju. Sekonda jek joġba, President. Skużani, Signora Le Pen. Is-Sur Papadakis. Jekk joġbok, ħalli din il-kamra. Oħroġ, ma tistax melek, ma tistax tawat l-affarijiet. Tista terġa tidħol għal votazzjoni ma issa qed nispellak mill-kamra. Oħroġ minnu fih so much. Ja. Ok, vielen Dank. Grazie ħafna. Jek joġbok, oħroġ. Signora Le Pen. Iva, Su President, grazzi. mel 25 ta' Mejju il-popli Ewropej raqdu mill-raqda tagħhom u ħarġu l-kontinent Ewropew mill-raqda tiegħu. U jiena bħala Franza, bħala rappresentanta ta' Franza f'din il-Kamra, waslu messaġġ ċar ħafna Iva, Iva, eżis kompatrioti tajb, huma għażlu l-Franċiżi jibatu messaġġ ċar le l-Brussel, eh, le l-konfiska ta' demokrazija, le għall-imbeċillaġni ta' nis tal-politika, le le għall-immigrazzjoni massiċċa organizzata, le għal tħarib tal-identità tagħna iva għan nazzjoni u għalhekk aħna dan il-proġett sar wieħed bla Eh, fejn wara ftit ir-rappresentanti ta' klassi politika ta' era oħra, ta' epika oħra tkellmu fuq id-difiża tal-privileġi ta' ossessjonati tal-viluri li huma jiddefendu lesti għal kull tip ta' kompromess u anki llum tajtuna wkoll il-prova biex tiddefendu l-interessi ta' kom mhux tal-popli tagħna għall elezzjonijiet lilli eh, intkom eh, għalaqtu uh, l-bib għal-demokrazija U misra tkellem fuq il-liberali li huma merċanari imma soċjalisti u l-IPP skont ir-realtà tagħhom immedjatament uh, raw u qasmu il-kriterji il kollha u bejn l-IPP u il-soċjalisti demokratiċi. Is-soltu qasmu l-kejk huma u maħallu ħadd xejn il-ħadd. U għalhekk jiena se nivvota għalik ma tinti qed tivvota għalija u ma taħsbux li l-popli Ewropej fl-elezzjonijiet Ewropej kieku għaslu il-Jean-Claude Juncker mhux Martin Schulz, le, anzi, it-tnejn li huma jiġu minn pajjiżi tal-Ewropa il ħadd ma jafhom, ma li lil ħadd lil xejn u mhux se jgwadanjaw xejn Sur Juncker inti wasal tawnek, mexxejja tal-istituzzjoni fejn il-patriotiċi fi Franza f'ħafna pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea eh, jiġtu leġitimità. Inti m'intix elett mill-poplu, ma ġejtx mażul mill-poplu Franċiż jew minn xi poplu ieħor u għalhekk inti xejn, minti xejn u ma tistax tiddiriġi l-ħajja ta' ċittadini tagħna. Inti illeġittimu għawnek, għandek seta illeġittima, inti tittimponi irrida tijak fuq il-popli anki dik li għall-ekonomija, l-finanzi li dejjem qed tikkorrompu u għaldaqstant inti tirrepreżenta iċ-ċaħda ta' demokrazija. Sur Juncker, jira niftakar waħda mistqarriet tiegħek f'Ċempru eh, eh, ta' 97 u inti għat aħna ma nitux il-deċiżjoni tal-nimplementawhom u ma naraw xieġri jekk m'hemm ħadd li jgħajjat m'hemmx rivoluzzjoni il-maġġoranza ovvjament ma laqas taf xe tiġi deċiż aħna nkomplu bil-miżuri sakemm ma nkunx nistgħu morru lura. Dawn huma l-affarijiet dan huwa ċinizmu inti tuħu post mill eh, minn Sur Barroso, Martin Schulz kol seta, imma dawn huma l-istess orjentazzjoni se jgwidaw l-azzjonijiet tal-Komissjoni fil-futur. Hija inti ossessjonat b'din l-Ewropa utopika u mhux f'interess tal-popli tiegħi bħal poplu tijaj kbir Franċiż li dejjem għandu innuqasta ta' ugwaljanza qed jgħix fil-miżerja biex intkom tkomplu bħal Sur Barroso biex għal-faqar fl-Europa. Inti qed riġi paradis fiskali fejn trid li nkomplu neħxu f'dan l-infern. Prosit sur Junkers, promozzjoni din. Imma l-utopija tijak federalista aħna sen niġilduha. Sur Juncker, għawnek, hawnhekk u fil pajjiż rispettivi tagħna sen niġildu bħafna enerġija u sen kejlu il-progress li se nagħmlu f'kull pajjiż fi Franza u Ehm, popli oħra u f'pajjiżi oħra il-patriotiċi dejjem eh, jiżdiedu u aħna votazzjoni wara ta' votazzjoni jistennew biss ħaġa waħda illi nistgħu nibatu it-teknokratiċi kollha u l-istituzzjonijiet kollha bħala ħaġa li laqqas biss kważi eżistit fl-istorja tagħna. Xejn, intkom xejn u trid tkun tafu li aħna dawk aħna l huma eletti aħna se tassew nżommu għajnejna fuqkom. Jiena nixtieq ngħid illi naraw fi proba fi Franza, il-frott tal-azzjoniet ta'kom eh, fuq livell Ewropew. Intkom se tiġu sorveljati għax intkom għandkom sistema staġnata ma rittux tammettu il-risultat tal-elezzjoni maħna mal-patroċi tal-Ewropa edinaw biex nfakrukom dejjem fuq dan. Bla edha. Grazzi. Das Wort hat jetzt äh, Herr Juncker, bitte. Sir Juncker. Sir President, äh, Signori Deputati, Jiena l-ewel net rrit nirringrazzja lil äh, daw kollha ħlif insomma xoħut illi intervenew f'dan id-dibattitu. Jiena smajt äh, b'attenzjoni da kollu li intqal u eh, tul ħajja politika twila jiena tal-limt nisma l-parlamenti, anke l-parlament Ewropew, fejn eh, jiena naf xirrikjedi dibattitu, ġifiri grazzi lil kulħadd Jiena li kieku jiena kelli nirrepeti il- il-programmi ta' kull partit eh, eh, politiku kontu ta' eh, tapprovawni il-koll imma jiena wara li analizzajt dak li għattu il-koll jiena eh, rittinkun ekumeniku kem jista' jkun. Jiena fimt li il-parlament se jivvota b'vot sigret. Jiena nifmu dan għaliex is-sur Farage Eh, ma jriċ li eh, eh, min vota għalija għalli għalek il-vot sigret il-vot sigret huwa xi ħaġa li intom ċedejtu lis-Sur Farage. Jiena nirringrazzja lis-Sinjora Le Pen talli mhix se tivvota għalija Jena marriċ illi xaħat bħala illi irawem il-mibeda u l-esklużjoni votalija. lija. Grazzi tal-li mintix ta' tivvotali, Signora Le Pen. Vielen Dank. Grazie. spiċċajna qabel forsi daw kolla l qegħdin fl-uffiċċju jew il-lulling bar jistgħu jiġu hawnhekk biex nivvutaw. Aħna se nibdew il-votazzjoni f'nofsinhar u 20 hekk joġobkom ħeġġu lill kollegi tagħkom jidħlu lura fil-kamra biex nibdew il-votazzjoni.